Dear colleagues, we are going to start. Aziz kollegi, sa' nibdew il-laqa tal-lum. Uh, happy to uh, welcome. Nilqakom għal dar boħra. Il-kol fil-komitat tagħna l-MV. Mela, daqsxejn informazzjoni dwar dak li ġara f'Montreal wara li l-kumitat ivvota qabel il laqgħa ta' Montreal u fuq l-impatt ta' dan ir-riżultat fil-ħidma tagħna u dik marbuta mal-settur tal-avjazzjoni, ħabba l-ITS u anka sistemi oħrajn. U rridu naraw ukoll kif f'ċerta dettal sa norbtu il-mekanizmu korsija u l-ITS fuq eh, tamir, titjiriet domestiċi kif ukoll internazzjonali. U għanna wkoll xi aħbarijiet ġejjin mill-ekofin marbutin ma' kwistjonijiet fiskali. Ġifieri dan huwa żmien f'waqtu biex aħna nagħmlu dan l-iskambju ta' perspettivi anka ma DG Move, għanna l-Komissjoni il-ġdida li għada miex hemmhekk. Pero hemm linja gwida mm, politika marbuta mal-Green Deal daqxejn ċara wkoll. Ħana di l-kelma lilek għal 10 minuti u mbagħad il-gruppi politiċi. Grazzi ħafna Sur President, onorevoli membri, sinjuri, U għata pjaċira li illi jgħat għawnek għal darboħra f'dan il-komitat ta' l-envi. U nishtiq nir-ringrazzja li l-President ta' din l-istadina biex niprezenta il-rizultati ta' dawn il-rizultati dwar il-korsija xi ħaġa li hija importanti ħafna għal l-avjazzjoni internazzjonali u anka torbot ma' ħafna kwistjonijiet oħrajn. Qegħdin fi żmien fejn qegħdin nippruvaw insibu data qegħdin nasumu koll li l-Kummissjoni l-ġdida ħadet ir wol il-ġdid tagħha kieku dan kien il-kas forsi l-affarijiet kienu jħoġu daqsxejn iktar eh, ċari, però dan ma nistax eh, namlu illum għaliex ma nistax nantiċipa xejn fuq il-Kummissjoni il-ġdida. Pero nafu li hemm ċerta rida, però sakemm tidħol il-Kummissjoni l-ġdida u tibda l-implementazzjoni ta' din l-istess rida nkunu daqsxejn limitati biex nesprimu l-perspettiva tagħna. Nixtieq ngħid ukoll illi laħdaba li kont hawnhekk tkellimna fuq numru ta' kwistjonijiet u anka wetkom illi nżomkom informati dwar dak li qiegħed iseħħ fl-assembleja. U hekk qed nipprova nagħmel u anka naddilkom informazzjoni fuq żviluppi. Bħala parti minn din il-weda jina rrit nizgura illi l-President huwa ukoll informat dwar id-diskussjonijiet U importanti illi namlu dan. L-aħħar darba illi aħna tkellimna semmejna wkoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni u baġġit anka diskussa fil-Kunsill ġiet emendata. Mod tajjeb u trasparenti. Mela, l-ewwel qabel kollox nafu li hemm bżonn li innaqsu l-impronta fuq l-ambjent ta' settur tal-avjazzjoni din hija impronta għolja u hija wkoll priorità għal kummissjoni l-ġdida l erbajn assembleja tal-ICAO kella żewġ prioritajiet prinċipali fuq il-korsija. L-ewwel illi niżguraw il-ftejm globali u anka li ma jirġawx jinfetħu diskussjonijiet fuq numru ta' aspetti tagħha biex jiġifieri nimxu l qudiem mill-qafas ikun hemm iktar kontenut uh, that the EU can preserve its policies. U li l-Unjoni Ewropea wkoll iżżomm l-awtonomija tagħha f'dan il-proċess. Aħna nemnu illi rnexxinna niksbu suċċess taħt iż-żewġ punti. L-ewwel taħt l-ewwel punt huwa importanti illi l-Assemblea ma marriċ lura mill ftehim tal-2016 eh, illi jkun hemm din eh, l-iskema eh, favur it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' l-avjazzjoni 44 pajis illi kienu involuti f'dan il-mekkanizmu L-Ewropa baqat b'saħħitha kienet strumentari fil-preparamenti għal skema korsija iktar ambizjuża u ċar illi kieku ma konniex nilħu riżultati li għanna issa kieku l-Ewropa ma żammiex mal-pożizzjoni tagħha. Però mhuwiex eżerċizzju perfett, però huwa l-aħjar strumenti li għanna biex niżguraw impenn globali għal nazzjoni favur il-klima fil-qasam tal-avjazzjoni għalli xil-ftim ta' Pariġu ma jindirizzax dan il-punt anka biex nkunu nistaw eh, nilħu il-miri tal-ftim ta' Pariġi hemm bżonn ta' impenn globali. Għalhekk huwa importanti u kien importanti illi maġġoranza kbira ġiet adottata l-abbosta riżoluzzjoni fuq korsija dan sar wara minkejja li kien hemm il-Ċina u Russja li kienu kontra l forma eżistenti tal-korsija u anka fuq il-progress tal- fuq meda ta' żmien twil tal-istess mekkaniżmu kien hemm 92 pajjiż eh, favur u ftit iktar minn 20 pajjiż illi kienu kontra, ġifri kien hemm maġġoranza kbira Eh, favur korsija però ma kienx hemm unanimità. Il-mira ewlenija tal-Ewropa hija l-implementazzjoni ta' din is-sistema u li kompli jkun hemm appoġġ eh, numru ta' pajjiżi kbar il-Kanada, il-pajjiżi tal-Afrika, il-pajjiżi tal-Golf, l-Istati Uniti. Dik xi ħaġa wkoll importanti minn perspettiva Ewropea. L-Assemblea uriet però kemm hemm frammentazzjoni fil-konsens Eh, globali fuq eh, il-klima fuq livell globali għal darboħra. L-Assemblea wriet u koll għal darboħra kemmu diffiċ li l-pajzi bħal l-Indja, ċina, Russja, pajzi li jħolqu ħafna missjonijiet li jkunu fuq in-naħa tagħna. Anka iċ-Ċina eh, provat illi kunem eh, unanimità fuq dawn it-tip ta' deċiżjonijiet bħalma hemm for oħrajn tal-ġnus maquda dawn huma kunċenti illi ma jmorrux tajjeb mal-mekkaniżmu korsija. Eh, U nħolqu ħafna diskussjonijiet. Mira oħra kienet illi l-Unjoni Ewropea żomm l-awtonomija fil-teħid ta' deċiżjonijiet anka fejn għandu xaqsam l-esklusivita kemm id-dibattitu inizjali u anka dawk finali fuq, dan, fuq din ir-reżoluzzjoni u l-proċedimenti ma rabtux u ma missux ma l-esklusività ta' sistema korsija. Ma kienx hemm dibattitu fuq dan u għalhekk minħabba l-pożizzjoni komuni tal-Unjoni Ewropea adottata mill-Kunsill ma kienx hemm bżonn ta' riserva formali kontra ir-reżoluzzjoni anka għaliex kieku din setet eh, toħloq ċerta dubju minn pajjiżi oħrajn dwar l-impenn tal-Unjoni Ewropea għal korsija. Il-Presidenza Finlandiża fisem l-Unjoni Ewropea qalet illi l-sistema korsija tittara fid-dawl tal-Konvenzjoni ta' Chicago u dan jorbot ukoll mal- l impenni li jridu jihdu l-partijiet kontra enti fuq iż-żida fil biex jilimitaw iż-żida fit-temperatura tad-dinja. L-Unjoni Ewropea sa tkompli taħdem favur il-sistema korsija jekk il-kolleġislaturi għandhom l-interess li jagħmlu dan ma kienx hemm kuntest infatti tat-test. Xtaqt nisħa illi l-Konvenzjoni ta' Chicago ta' id-dritt il-kull parti kontraenti li japplika il-liġijiet u tijaw mod mux diskriminatorju. Dan jorbot kemm sigurta fil-qasam tal-avjazzjoni u anka Is-sistema li għanna prezentament fl-Unjoni Ewropea dejjem kienet il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq livell internazzjonali li żomm il-prerogattiva tagħha anka meta tkun qed taħdem favur iktar ambizzjoni fuq livell globali. Ma kienx hemm xejn li sfida din il-perspettiva. L-Unjoni Ewropea tista' tkun iktar ambizzjuża jekk trid fil-ambjent fil tagħha u dan importanti illi nenfasizzah fix-xhur li ġejjin aħna rridu ntemmu il-ħidma fuq il-korsija fuq l-aspetti ta' offsetting l-applikazzjoni koll tal-limitazzjonijiet eh, tal-emissjonijiet. Irridu niżguraw illi din il-ħidma koll torbot mal-negozjati fuq il ftejn ta' Pariġi. U il-ħidma tagħna tista' tgħinna jekk ikonna ftehim iktar ċar fuq l-artiklu 6 tal-ftehim ta' Pariġi. Se jkun hemm ukoll rapport tal kolleġislaturi skont id-direttiva ta' l its Minkejja l-ambizzjoni għolja tal-Unjoni Ewropea mhux ħajkun biżejjed biex nindirizzaw il-problema il fuq livell internazzjonali għaliex irridu jnaqdu magħna pajjiżi oħra. Is-settur mistenni illi jikber brata maġla, eh, pero l-emissjonijiet Ewropej beħsibom għanna l-mira illi jonqsu. Il-Parlament mbagħad il-Kunsill jiddeċidu kif jimplementaw il-korsija fl-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-Direttiva ETS. Apparti il-korsija li hija mira importanti għall-Ewropa, mira oħra kienet il-mira li konna eh, ċifra li nimmiraw leja f'termini ta' nuqqas ta' emissjonijiet mill-settur tal-avjazzjoni. Din il-ħidma trid ta' priorità u jrid ikun hemm numru ta' għażliet qudiem l-Assembleja fis-snin li ġejjin. u Mbagħad ikolna wkoll roadmap ta' kif nistgħu nilħqu din l-istess mira. Din il-ħidma hija priorità għall kommissjoni u sa nkomplu naħdmu favur dan. Dan ma jfissirx illi sa jkollna mira l-Assemblea illi jmiss, pero rridu niżguraw li naħdmu favur din id-deċiżjoni. Sa dan it-tant il-diplomazija trid tejna nikkonvinċu pajjiżi oħrajn tal-importanza ta' din il-mira. Sur President, tini daqsxejn iktar minuti. Sustainable aviation fuels. Europe was again pushing for more ambition. L-Ewropa kienet qed taħdem favur iktar ambizzjoni wkoll fuq is-sostenibilità. Però ir-riżoluzzjoni u anke l-Assemblea Eh, xorta talbu favur, tkellmu favur l-użu ta' karburanti iktar sostenibli. Aħna lesti resqu proposti iktar konkreti bħala parti mill-ambizjoni tal-Unjoni Ewropea li tnaqas l-impronta fuq il-pjaneta. Hemm ħafna sfidi marbutin anke mal-infrastruttura fuq il-sefs, però dan għandu potenzjal kbir biex innaqsu l-użu tal-karbonju fl-industrija tal-avjazzjoni. Jitlob ħafna investiment kemm fil-produzzjoni u anka fl-innovazzjoni. Naħseb li nistaw naġlu dan il-proċess u anka il-naqsu l-emissjonijiet jekk nużaw dawn il-rizorsi. Palissa il-Kommissjoni miex f'pożizzjoni li tagħmel iktar impenn minn dak li għandna bħalissa, però nemmen illi dan għandu jkun parti mis-soluzzjoni. Il-Kommissjoni hija impenjata biex tnaqqas il-karbonju eh, fil-qasam tal- l-avjazzjoni u li tnaqqas l-emissjonijiet b'2 fil-mija u 3.5 fil-mija hemm bżonn ta' miżuri konkreti li jaħdmu fuq livell konkret mm, grazzi wkoll għal korsija li hija waħda mill-miżuri li nistgħu nużaw. Titqis ukoll elementi bħal pereżempju l-free allowances għal għal linji tal-ajru li wkoll hemm bżonn illi jonqsu fuq medda ta' żmien. diġa frankajna 2.6 miljun f'termini ta' emissjonijiet eh, grazzi għal Single European Sky matul dawn l-aħħar snin minn li din kienet eh, blok blokkata mill-istati membri matul dawn l-aħħar snin. Sinjuri, Sur President, jiena nikkonferma li l-Kummissjoni hija edha taħdem favur din il-mira li ħana ħankomplu wkoll nkunu ambizzjużi fuq livell Ewropew fuq livell internazzjonali sabiex eh, innaqsu l-impronta tal-avjazzjoni. Il-Parlament irid jgħinna f'din il-ħidma u jiena herqan sabiex nisma' u nirreaġixxi għal mistoqsijiet tagħkom. U grazzi ħafna kol tal-li tajtuni daqsxejn ħin addizzjonali. Grazzi ħafna għal mistoqsijiet. Sur Peter Lise. Grazzi ħafna, President, grazzi ħafna l-membru tal-Kommissjoni. Jina naqbel miegħek fuq is-Single European Sky din hija xi ħaġa li rridu niksbu u anka fuq il-karburanti neutrali u sostenibli u li ma dawk huma il-miżuri wkoll li huma ibbażati fuq is-suq. Dawn huma affarijiet importanti bħalma qal il-Kummissarju Timmermans. Però fuq dawn il-karburanti sostenibli naħseb il-Kummissjoni xorta tista' taħdem iktar. L-appoċ ta' dawn il-karburanti ma naħsebx li huwa b'saħħtu biżejjed minn naħa tal-Kummissjoni u mbagħad fuq korsija. There is no reason to be happy. And this is not the position. Kif dan jorbot ma' Pariġi? Forsi uh, Aħna mhux qed inħossu li dan il-mekkaniżmu huwa xi ħaġa ta' barra minn hawn. Hemm ħafna djufijiet fis-sistema mhijiex in linja wkoll mal-ftehim ta' Pariġi u anke mhux inlinja ma' dak li qed titlobna x-xjenza. Naħseb illi xi ħaġa li tirrabjana illi kemm il-Ministri tat Trasport fl-Istati Membri u anke DG Move ma jħossux ma għamx ministri ta' trasport imma ministri tal-avjazzjoni. Aħna eh, nifavorixxu ħafna s-sistema tal-avjazzjoni u mbagħad sistemi oħrajn, pereżempju il-trasport pubbliku tal-linja, l-ferroviji, ma nittrattawhomx bl-istess mod Għanna dawn id-dispożizzjonijiet għal snin twal u issa hemm bżonn li s-sitwazzjoni tinbidel. Korsija mhijiex biżejjed biex nilqaw din it-talba taċ-ċittadini u mbagħad hemm ukoll il-kwistjoni politika tal-kodeċiżjoni. Ħanikkonferma il nixtieq nikkonferma illi Lażlit kollha qegħdin fuq il-mejda huma il-Parlament u l kunsilli li ddeċidu fuq is-sistema ETS. Iva nistgħu nżidu l-ambizzjoni, nistgħu nużaw is-sistema tarkant sħiħ u b'dan il-mod mhux pass pass. U hemm ukoll l-għażla illi konna l-EU ETS għal titjiriet interkontinentali Għalfejn inti ma rispettajġi din il-prerogattiva tal-Konsillu tal-Parlament. I suggest we will have... Mela jina nissuġġerixxi li konna l-ewwel round ta' mistoqsijiet tal-koordinaturi. Umbat naddu l-kelma lill-membri eh, l-oħra. Kanna żewġ mistoqsijiet minn Peter. Grazzi ħafna l-direttur ġenerali tal-li kontaw tal-li ġej kontaw qabel u napprezzaw għall-SND memx dubju li l-ġlieda kontra it-tibdil tal-klima jitlob il-tnaqis tal-emissjonijiet mis soċjetà kollha kemmi, speċjalment minn setturi li niġsu bħal l-avjazzjoni internazzjonali. U l-idea wara korsja miex ħażina hija idea tajba li jkollna skema globali għal problema globali Inti diġa ġejt għawek qabel, inti taf li l-Kumitat tagħna kellu ħafna tħassib li semmihom qabel fuq il-proposta d-dizin u l-implementazzjoni tal-iskema. U jina rrid ngħid li m'għandix inqas mistoqsijiet wara dawn l-iżviluppi ma' Korsija u l-Assembleja Ġenerali għalhekk għan nispjega il-kwistjoni ta' esklusività l-artiklu 18 ta' riżoluzzjoni għadu jgħid mod ċar li korsija huwa l-unika miżura globali li tapplika l-diossidu tal-karbonju mill-avjazzjoni internazzjonali u din hija problema. Issa l-Kummissjoni u l-Kunsill qed jgħidu li din mhix il-problema u li m'hemmx għalfejn li l-Unjoni Ewropea toġġezzjona għal dan il-lingwaġġ għaliex. Jiena konvinta ħafna. Intom kif qed taslu għal din il-konklużjoni minn perspettiva legali? U la darba edin diskutu kwestjoniet li għandhom xjaqsma li TS diġa, jen għajmu punt iħor. Artiklu 30 fid-direttiva tal-ITS jobbliga mod espliċitu l-Kummissjoni li tirrapporta kif ħadd konsidra u tindirizza l-impatti mhux tad-diossidu tal-karbonju ta' jannar tal-2020. Għalhekk jiena irrid inkun naf l-ewwel il-Kummissjoni se jirnexxilha tagħmel dan sa dik l-iskadenza U tnej, il-Kummissjoni xin il-pozizjoni tagħha fl-evalwazzjoni tal-impatt fil-proċedura tal-evalwazzjoni tal-impatt u kif qed tassigura li l-opinjonijiet xjentifiċi huma kollha riflessi fil-proċess. Grazzi. Thank you for renew news. Thank you, Chair. <clears throat> Tere tulemast. Ja, suur tänu. That's... It's renew. Mela, fuq il-lingwistika, meta kellna aħna din id-diskussjoni fl-4 ta' settembru, jina naħseb li inti użajt l-espressjoni silver bullet u rġajt użajta. U dan, fil-fat, jek nispiegaw il-mod ta' kif eh, topera il-Kommissjoni. Manna bżon lebda silver bullet, aħna dak li għanna bżon huwa passi l qoddim konkreti. Aħna kontenti ħafna bil- bil-ram u bil-ċomp jekk tmexxu, ma kif iddiskrivejta f'Settembru, kif iddiskrivejta issa, eh, Aqqas biss qed tippruvaw tajdu li hemm problema. U jiena naħseb li jew qed tkunu għażenin fuq livell mentali jew inkella m'għandkomx il-kapaċità politika ġri intom għandkom tkunu tistaw taraw x'inhu huma l-problemi ta' dawn il-deċiżjonijiet li ttieħdu u mhux tajdu kemm kollox huwa e, tajjeb u bla problemi. Għaliex aħna nafu li għandna problemi kbar x'nifaċċaw. U jekk intom ma tip tamlux dawn il-kwistjonijiet u titrattawhom bħala problemi mhux ħajkolkom xi ħafna ħbieb f'dan il-kumitat. For the Greens, best. Grazzi sal-partit tal-ħodor. Grazzi, grazzi sur Malalaj. Eh, forsi qed nirrepetu. Uja ta' niket għaliex se ċertu punt il-kritika hemm tibqa' u intom iskom qed komplu tiddefendu dak li qed jiġri fuq livell eh, globali qed tajdu li ħaġa tajba. Imma jiena ma naħsibx li tistgħu tajdu dan. U rridu nkunu ħafna iżjed sodi, ħafna iżjed kritiċi. Speċjalment fid-dawl ta' l-urġenza li nillimitaw l-emissjonijiet, speċjalment mill-avjazzjoni. Jina naħseb li diġa emmek it-ton ta' urġenza huwa importanti ma meta titkellmu ma narawx dan. Iskom qed titkellmu bħala rappreżentanti ta' Likao u dan mhux kumpliment. Imma Richard Harris lura imma għadni qed imbagħad ftit fuq il-punt fej f'Settembru aħna konna qegħdin niddiskutu jekk aħniex ħanamlu riserva jew le. Intom kelkom diskussjonijiet fuq livell ta' konsil dwar dan u oriġinarjament il-Kummissjoni kienet favur li namlu dan imma l-Konsil għal le ejja niddeċidu f'Montreal u issa tiġu lura u tajdu ma kienx hemm bżonn id-diskussjoni mhux tajjeb x'inhu U x'ġara bil-pożizzjoni inizjali tal-Kummissjoni intom rittu tagħmlu eh, riserva, it-tekst ma nbidilx. Jiġifieri bidel? Xin X'inbidel issa li intom qed li ħaġa tajba li ma kienx hemm dibattitu li għalhekk ma tkomx għalfej tagħmlu riserva. Jiena lija dan eh, iskom qed eh, tkun tila u naqra l-likaw. Għax jina għek muxat nara l-konsistenza minna ħatakom, imma jaħarsu l-qoddim u jena nifem li jinti għam tajdu li ma tistawx tajdu kollox fuq il-Kummissjoni ġdida imma nafu li eh, linja tal-ajru Amerikani qegħdin jibatu t-tri fuq l-inizjattivi ta' taxxi Ġermaniżi pereżempju u qed jgħidu li dawn it-tip ta' inizjattivi għandhom ikunu hemm anke huma eh, għad-detriment ta' korsija għandkom titħasbu dwar dan għandkom tiktbu mod ċar u tajdulhom le bizzejiet, aħna Ah, bħala Ewropa ħanerfaw responsabilità tagħna għaliex intom qed tgħidu li forsi legalment m'hemmx konflitt imma tafu li fuq livell politiku korsija se tkun u qiegħda tiġi użata. U x'ħat għamlu dwar dan? U l-aħar mistoqsija f'jannar tal-sena d-dieħla, il-Komissjoni ċi toħroġ bil-rapport tal- Eh, tal-effett tal-non-CO2. Issa, ħasel u dik l-iskadenza u xħatamlu, għalix dan huwa punt importanti ħafna l-Parlament. Grazzi, għal-ID ma naħsibx li għaw kellim, rappresentant, pala koordinatur, mela naddi il-kelma l-LCR. Ulgwe? l-gwe, Thanks, President. Uh, you, you say that the best available instrument is called. Mela inti qed li l-korsi huwa l-aħjar strument, jekk dan huwa l-każ, ma taħsbux li għanna bżon li namlu wieħed aħjar jekk dan huwa l-każ? Għaliex din l-iskema għandha ħafna difetti u għandna neliminawa. għanna bżon li l-approċċi bazati fuq is-suq irridu nbidluhom b'sistemi li huma vinkolanti u ġusti il-offsetting huwa għar mill-li ma namlu xej. Ija tisvija u anka eh, tarba ħafna xjentisti tal-klima qed jgħidu li, li qed wassal għal żieda fir-rata assoluta tal-emissjonijiet globali u tal-frodi ta' dan. Huwa ikkalkulat li fl-2020 eh, il-traffiku tal-ajru ħajkun 70% ola milli kien fl-2005 u zida sa ta' 300% sal-2050 u jider li maħu lebda pjan biex nikkontrollaw dan. Per eżempju, u intom tajdu li għandhom jintużaw dawn il-fuels alternativi u offsets. Eh, dawn il-fuels alternativi inkludu l-biofuels. L-irħas huma manifatturati mill-żejt tal-palma u żejt tas-soja. Imma nafu li dan it wasal deforestazzjoni kbira, jiġifieri qed nitilfu miż-żewġ naħat. Mawx eh, soluzzjoni teknoloġiċi eh, għall-industrija tal-avjazzjoni biex tevita li tuża il-fuels li ġej mill-fossili bħalissa ma taħsbux li wasal iż-żmien li nikkontrollaw il-titiriet frekwenti u nieqfu milli nkomplu nespandu eh, l-ajruporti? Din l-ideoloġija neoliberali hija waħda falluta. Grazzi. Thank you for I think after this first round of concrete questions, uh, we Mela wara dan ir-round ta' mistoqsijiet, nippretendu t-tweġibit minna ħatakom, hudu l-ħin, imma kunu konkreti fit-tweġibiet. Grazzi ħafna, Sur President. Jina grat ħafna għal kummenti kollha li smajt u anka l-mistoqsijiet. U anka għal mistoqsijiet kritiċi ovvjament għaliex din hija parti mid-diskussjoni li qed ikonna. U jina naqbel eh, ma dan is-sens ta' urġenza anka jiena nħossu u jina naqbel ukoll li ċertament korsi għamix soluzzjoni ideali. Imma rrid ngħid li hija l-unika soluzzjoni globali u aħna rridu naraw li ninvolvu ruħna fuq livell multilaterali mal-imsieħba tagħna dan huwa forum multilaterali u dan sfortunatament ifisser li rridu nagħmlu kompromessi kultant sabiex ikonna kemm jista' jkun nies favur u din ikolli għax ħaġa importanti. U ovvjament dan huwa l-unika mod kif nistgħu nindirizzaw din l-isfida globali fl-avjazzjoni għaliex aħna rridu li l-reġuni l-oħra wkoll jimpenjaw ruhom f'qafas globali. Issa jena provajt inwieġeb numru ta' punti li tqajmu U forsi nista' nibda fl-istess ordni ma' Sur Peter Lise. Fuq il-fuels li huma neutrali tal-karbonju iva naqbel li għatfa tal-ħafna xisir u nista' nigarantilkom li aħna issa qegħdin neżaminawha b'serjetà kbira qed nippruvaw noħorġu b'mod kif nistgħu nimxu l qudiem li qisu koll u jiena smajt il-kummenti fuq il-fuels eh, sostenibli li wkoll jista' jkollhom impatt negattiv ambjentali Irridu nqisu dan kollu u rridu nqisu li unaraw li l-ħidma li qegħdin nagħmlu li għamilna sissa qedtejna nimxu qudiem. Jiena ħadd not ovvjament tal-kummenti kritiċi fuq Korsja mhix sorpriża nafu li intom ma fastu sabiex ikun hemm ħafna iżjed milli kienet realtà li rnexxinna nagħmlu. Imma jiena rrid ngħid li dak li huwa importanti huwa li aħna nvolvu ruħna f'dan il-proċess u dan il-programm internazzjonali u mingħajr il-Kummissjoni, mingħajr l-Unjoni Ewropea dan il-proċess internazzjonali ma jasal imkien u jina naħseb li issa għat għanna situazzjoni fejn madwar 81 stat u ma diġa eh, involuti fuq livell eh, volontarju et jirrapprezentaw 76% tal-avjazzjoni u 95 stat li għedin jivvotaw favur korsi ġviri dan juri li għaw ħafna impen globali li kiku ma kienx ikun possibli u IVA konna qegħdin nippruvaw fi diskussjoni tekniċi li nżidu l-integrità ta' Korsja. U l-Ewropa kienet fuq qoddim u għed tkompli tkun fuq qoddim u aħna rridu li ħadd tibda twassal riżultati. Issa l-kwistjonijiet ta' tassazzjoni. M'hemmx dubju li dini parti minn dawk id-diskussjonijiet li għanna u dimna u huwa ċar ukoll li aħna nixtiequ naraw il-modi l-oħra li joffru alternattivi sostenibbli. U mhux biss xi ħaġa li jaklim biss, aħna jienet nidriġi il-Faċilità Ewropea Finanzjarja biex nappoġġaw l-iżvilupp tal-infrastruttura u 75% E, inatat biex niżviluppaw is-sistemi tal-ferrovija u mbagħad hemm il-motorways ukoll aktar minn 80% tal-finanzjar tal-infrastruttura kienet hemm propju sabiex nappoġġaw dan. Issa dwar xajkun il-ġejjieni tat-tassazzjoni, dan huwa wieħed mis-suġġetti li qed jiġi diskuss mill jew li huwa e, fuq l-aġenda tal-Kummissjoni ġdida ħajkunu qegħdin jaraw id-direttiva tal-enerġija u it-taxxa fuq l-enerġija, direttiva fuq it-taxxa tal-enerġija, f'dan il-kuntest jiena ċert li dawn id-diskussjonijiet li diġà bdew f'numru ta' formazzjonijiet tal-Kunsill inkluż fl ekofin dawn huwa parti minn dawn id-diskussjonijiet fejn is-sidin politiċi jridu jieħdu deċiżjonijiet ta' kif ħajkunu. Għalhekk iva din id-diskussjoni ċertament hija waħda li hija għaddejja issa meta niġu għal kwistjoni tal-possibiltajiet, iva, ovvjament, il-possibiltajiet dwar li ju ETS, dawk edin eh, ħajġu diskussi ma twarbux. Għana nħarsu lejn il-possibiltajiet kollha, imma jena ma nistax najt il-Komissjoni li mis xħat ikkonkludi, un bat irridu naraw kif nistaw naqdu fl-imkien l-impen tana ma kor dwar Korsja ma xewqa għatana li morru li lin minn Korsja l dak li huma emissjonijiet tal-klima u jina naħseb li dan huwa propju eh, dik li ħatkun diskussjoni importanti immens u naraw kif nistaw imorru li lin namlu iżjed u inħarsu l-spazju tal-politika tagħna. Jiena din hija xi ħaġa li qed qabel ħankompli ngħidha aħna żammejna l-ispazju ta' politika tagħna, nistgħu nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna meta niġu biex naraw kif irridu narawha tkun implementata fl-Ewropa f'dan ir-reġjun u dan huwa konformi 100% mal-konvenzjoni eh, fuq l-enerġija fuq il-tkabbir eh, neutrali għal dak li huwa l-karbonju Dan huwa l-ewwel pass biex nillimitaw it-kabbir fl-emissjonijiet tal-avjazzjoni dan għandna niksbuh permezz ta' teknoloġiji tal-ajru imtejba, introduzzjoni ta' fuels eh, imma ukoll il-mekkaniżmi eh, ibbażati fuq is-suq bħal ets u korsja. Ġir dawn huma l-erba ferat li rridu nkomplu naħdmu fuqhom u li rridu nkomplu nużaw ir-riżultati f'dawk l-erba eh, linji sabiex nillimitaw ukoll l-impatt ambientali tal-avjazzjoni u korsi tkopri numru kbir ta' pajizi, kemm pajizi sviluppati u li edin jiżviluppaw ovvjament ħa japplikaw għal eh, linji tal-ajru li itiru rotot f'dawn l-istati. Issa fuq l esklusivita u kienem mhux wieħed mill-koordinaturi tal-grupp li għajmu dan il-punt. Iva, aħna tkellimna dwar dan hawnhekk. U Iva, intom ġejtu informati dwar il-pożizzjoni tal-Kummissjoni qabel ma morna qudiem l-Assembleja tal-Likao. Imma fl-istess ħin ovvjament Il-pożizzjoni tal-Unjoni ġiet adottata mill-Kunsin li jimbat emenda il-proposta tal-Kummissjoni skont it-trattati dan huwa il prdinija prerogativa tal-Kunsill li tiddeċidi il-pożizzjoni tal-Unjoni għabbażi ta' proposta tal-Kummissjoni. Għalhekk l-istqarrija orali tassigura li aħna inżommu l-spazju ta' politika tagħna u li nigarantixxu l-awtonomija tal-Unjoni Ewropea fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Aħna maħniex qed noperaw vojt irridu noperaw anka fil-qafas li għanna. U għawek il-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea hija determinata mill-Istati membri u il-kapijiet ta' delegazzjonijiet eliminaw il-situazzjoni fuq il-post biex ikunu jistaw jipproteġu il-qafas legali u spazju ta' politika. U sabu li l-ebda linja maġiet maqbuża. Fl-istess ħin, Ma kienem ebda dubju li l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri b'mod attiv u b'mod proattiv ħafna e, tkellmu u komplew jafsu għal dawk li kienet għal dik li kienet l-effettività ta' Korsja. U Korsja għad kompli, ovvjament u maħaj komplu jamlu dan. U palma jedna qabel, il-rizoluzzjoni tal-Assembleja miex vinkolanti legalment u malek mandek bżon il-konformità tal-Istati membri. U din ir-riżoluzzjoni tindirizza wkoll koll esklusivita il sistema il-sistema tal-Unjoni Ewropea ir-reġjonali u kull stat kontratwenti jista' japplika mod mhux diskriminatorju eh, il-liġijiet tiegħu għal l-ajruplani kollha li joperaw fil- fiż-żona tiegħu, fir-reġun tiegħu. Għalhekk nixtieq ngħid li l-ispazju ta' politika ġi imħares f'dan il-kuntest. Issa, tuni ċans, ħanara. Iva kien hemm mistoqsija dwar x'ingħidu dwar l-effetti mhux tad-diossidu tal-karbonju tal-avjazzjoni. Hemm in-nox, is-sox, il glisofati Dawn huma kollha kimiċi li għandhom impatt kumpless fuq il-klima bħalma nafu. Illum il-livell tal-ftehim xjentifiku għadu baxx u kif nuwa mitlub mill-direttiva tal-ITS Niddejna il-Komissjoni nidiet studju biex tara x'numa l-effetti. Dan ir-rapport ħajġi publikat is-sena li għaddi li ġejja probabbilment mhux ħajkun less għal aħħar ta' Jannar imma huwa xogħol li għaddej ħidma għaddejja u ħna nittamaw li kunu f'pożizzjoni li nagħmluha hekk kif isir possibbli. Naf li mhux ideali li konna minn. Imma fid-dinja reali din hija xi ħaġa li tiġri u ovvjament aħna ħanipruvaw nagħmlu l-almutana biex insolvu din il-problema u ntafwa. The um, mm, whether to uh, there was then the uh, the question from uh, uh, or the comments as well from Mr. Torvalds. Kien hemm il-mistoqsija tas l-Onorevoli Torvalds Grazzi tal-li provajt tajt kemtejn bl-Estonjan, issa forsi fil-kurutur nkelmek bil-Finlandis jena. Issa, uh, Mela ma, ma minniex problema fil-IKEW, fil Iva nsemmuwa il-ħin kollu fil-diskussjonijiet mal-imsiħba pa pajizi terzi fil-diskussjonijiet bilaterali u waqt l-assembleja. Iva rridu namlu iktar, mela le, imma Irrid najt illi dan huwa forum multilaterali u forum multilaterali iġib jaqat flimkien 193 pajjiż li għandhom eh, sfont u ideja differenti. Aħna rridu maġġoranza assoluta u n-negozjati ma kienu xejn faċli. Emnuni Nista' ngħidilkom milli meta delegazzjoni Ċiniża tkellmet kienu momenti verament kritiċi u eh, ħassejnina eh, sejrin eh, lura fi żmien għaliex dawn id-diskussjonijiet kienu diġà seħew L-affarijiet kienu diġa intqalu imma sfortunatament erġajna lura hemmhekk u għat m'hemmx konsensus fuq livell internazzjonali. Ix-xogħol tagħna huwa illi eh, nikkonvinċu l-ola numru ta' eh, sħab internazzjonali kemm jista' jkun. Ħames snin ilu n-nies kienu qed jgħidu korsija kienet tkun idea tajba la darba eh, tibda u meta jkun hemm integrità ambjentali se tagħmel differenza li xi ħaġa globali u taqgħat il kulħadd flimkien. Imma issa l-affarijiet jinbidlu l-istennijiet huma ferm akbar u ola l-istennija hija illi il-settur tal-avjazzjoni se jagħmel iktar u mhux biss kwistjoni ta' emissjonijiet hemm ukoll aspetti oħrajn, affarijiet oħrajn li jista' jagħmel is-settur sabiex inaqqas l-impatt negattiv fuq l-ambjent, pereżempju l-eliminazzjoni tal-plastik u affarijiet oħrajn ukoll. Għalhekk irridu nkomplu nisħqu fuq dan, aħna ridna ukoll illi morru lil-in mid-diskussjoni fuq korsja u biex inkunu iktar ambizjużi fuq l lanijiet iktar u l-miri iktar imbeda u iktar ambizjoni fuq il-fuels tal-avjazzjoni li kunu sostenibli hemm dawk li jaħsbuha bħalna u dawk illi ehm, għadhom um, mhumiex konvinti 100% dak li huwa importanti huwa li dawn il-proċessi internazzjonali ikomplu imma aħna se nagħmlu iktar u aħna se nimxu aktar. Mem mebda dubju dwar dan. Mbagħad il-mistoqsija fu uh, fuq il-taxxa Ġermaniża u l-ittra Amerikana. Dik l-industrija mhux bil-fors se jkun hemm bħal dawn u mhux bil-fors se uh, jippruvaw jawġu jbidlu l-affarijiet u jgħidu aħna knifimu għadaw l hekk nifhmuha din hekk ninterpretawhom dawn l-affarijiet. Imma naħseb dak li għatta aktar kmini u kol fuq l-IKEO, anzi fuq il-konvenzjoni ta' Chicago, u il-fat illi aħna għanna l-autonomija li nieħdu deċiżjonijiet irridu inkomplu eh, eh, nurruhom l-isħab internazzjonali tagħna. Mela le l-industrija dejjem se tipprova tiżgiċċa u tipprova eh, tiżgura li tgħaddi tagħha, aħna rridu nippruvaw nispjegawlhom x'inhu possibbli u x'mhux. Jiena hawnhekk nista' ngħid biss kif għattu intom stess illi aħna sen, sen wieġbu meta jasal il-waqt u sen wieġbu b'mod ċar għalix dana ikun fiksur u koll tal-ftajim ta' trasport bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Ħalli nara issa Iva. Mela, jidir li li kienem u koll punt li tqajjem dwar il- il-kumpens u il-fuels alternattivi illi eh, diġa xiftit provajt wieġeb fuq din il-mistoqsija tas-sur tal-Onorevoli Wallace. Imma din l-iskema ta' tpaċija hija effiċjenti fejn it-naqis huwa iktar faċli għal daqstant jiswa inqas flus, imma l-effettività ta' din l-iskema jiddependi fuq il-kwalità tal-proġetti finanzjati permezz tal-iskema sabiex jintnaqsu l-emissjonijiet. U hemmhekk fl-IKEO għandna il-Bord Tekniku ta' eh, konsulenza li huwa kompost minn esperti indipendenti bħalissa qegħdin jevalwaw il-kwalità tal-dawn ehm, il-programmi illi u dak kollu li jintuża l-offsetting irrid joriġina mill-programmi rikonoxxuti taħt korsija u r-rapporti ta' progress u evalwazzjonijiet se isiru jsiru eh, remot regolari biex niżguraw illi l-kwalità tal-offsetting units tinżamm u għalhekk bażi tal-proposta tal-bord tekniku eh, se aħna se naraw liema lista ta' units huma eligibbli biex taħt il-kriterji li żviluppaw l-esperti dawn il-kriterji huma kritiċi sabiex nizguraw li l-emissjonijiet tal-kumpaniji tal-ajru jiġu kompensati minn proġetti fuq l-art u li jirrappreżentaw ukoll naqis eh, tal-gassijiet b'effett ta' serra eh, b'mod permanenti. Jiġifieri dam se jkunu affarijiet li se jsiru bl-akbar disċiplina u l-esperti huma voluti fid-diskussjonijiet u aħna qegħdin hawnhekk biex propju niżguraw l-affarijiet jibqa' mixjin hekk. il-kriterji ta' sostenibilità fuq il-fazi pilota mill-2021 sal-2023 hemm garanzija ta' tnaqqis ta' 10% ta' emissjonijiet. Niskuraw li il-grupp tal-IKEO fuq is-saf se rakkomanda lill kunsill tal-IKEO biex eh, t tnax il-kriterju ta' sostenibilità li l-Europa taqbel magħhom u dan se niddiskutuh fi xhur li ġejjin imma din hija parti mill-garanzija li aħna maħniex se nagħmlu xi ħaġa eh, bil-fuel sostenibbli tal-avjazzjoni illi se, tagħti riżultati negattivi. Skużani tal-li tawalt. Issa għal round li miss għandna ftit minuti biss u żewġ mistoqsijiet mela. Waħda minn s sinjura Dalli. Grazzi ħafna Sur Direttur Ġenerali għedni kif smajtek tajt li se namlu aktar u se navvanzaw iktar u dini l ideja għalli aħna rridu nkunu ambizjuzi. Imma aħna u koll frustrati għalli xinħossu illi jem diskrepanza kbira bejn l-urġenza u dak li u meħtieġ biex aħna naqsu l-emissjonijiet minn dawn l-atturi kollha u mill-banda l-oħra eh, minn eh, qed jagħmilha ta' biruħu illi ma bżonn jinbidel xejn u f'dan is-settur propju e, e, e, iktar prevalenti din il-sistema. Qed nara li ma maħax passi sinifikanti biex jikkontrolla l-emissjonijiet tas-settur. Jiena tkellimt ma' persuni fis-settur li kultant jgħidu li kulħadd qed iwaħħal fihom imma jiena ma naqbilx magħhom għaliex aħna wara kollox irridu li s-setturi kollha jkontribwixxu b'mod partikolari jekk l-Unjoni Ewropea verament trid li jkollha ebda emissjoni sal-2020 u l-fat illi IKO kien qed jipprova jimblokka pajjiżi u reġuni li jridu jagħmlu iktar biex jindirizzaw il-problema tal-emissjonijiet hija xi ħaġa li tħassibni ħafna. U jiena rrid illi l-Unjoni Ewropea eh, tqum iktar fuq saqajja u tieqaf iktar bis-sot u naħseb illi l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel riserva formali u mhux sempliċement oġġezzjona oralment xaħġa ħaġa li tkun miktuba iswed fuq abjad fuq il-karta li nistgħu nirreferuha aktar tard hija huwa mod kif aħna nisguraw li l-blokk jibqa' iżom dan id-dritt illi jagħmel l-offset tal-ITS. Aħna għadna li rridu nħarsu fuq l tnaqis tal-emissjonijiet f'setturi li qegħdin ikomplu jżidu l-emissjonijiet mod partikolari l-avjazzjoni illi iktar minn irdoppjaw fl-aħħar 20 sena minn titaf aktar minni illi danna mhux sejjejna nilħqu il-lantana li nkunu neutrali fil-karbonju sal-2050 u jiena nħeġġeġ lill-Unjoni Ewropea biex tkun soda u tiżgura li l-offsets tal-karbonju mhux se jkunu biżejjed hemm li jkunu ferm aktar ambizjuż jekk aħna rridu verament innaqsu l-emissjonijiet. L-Onorevoli Husik isna qed nisma jiena diskussjonijiet paralleli. Aħna ma rridux biss nitkellmu dwar emissjonijiet zero sal-2050, imma għalmenu tnaqis ta' 55% tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra sal-2030. Imma fl-Ewropa biss is-settur tal-avjazzjoni żied għalmenu b'25% l-emissjonijiet tiegħu. Dinja verament qaru każa dwar eh, meta titkellmu dwar l-impenn lejn korsija u livell ta' ambizzjoni ola, le għanna naqilbu l-affarijiet l-ewwel l-impenn irrit ikun ola u mbagħad nittamaw li korsija settejna nilħu l-għanijiet tagħna. Eh, imma fuq eh, pjaneta mejta laqas il-negozju tal-kumpaniji tal-ajru musa jibqa' jeżisti u nittama illi din mhix xi ħaġa illi l-Kummissjoni tagħna stess se għaliex meta nisma' li lajkeo edha jgħat e- jitkellem u jħej diskussjonijiet fuq miri konkreti għat naqis. Aħna madniex fl-1999, edin fl-2019. U li xtaħseb inti dwar kif nistaw nimponu miri konkreti fiħdan li TS u meta taħseb? illi l-ITS fl-Europa għas-settur tal-avjazzjoni għanda tiqaf eh, taħti dawn il-krediti bxejn l-kumpaniji tal-ajru. Meta se ninħallu l-settur tal-avjazzjoni jikkompeti kif jikkompetu l-oħrajn fuq l-istess kondizjonijiet. Jena nista ma najċej għax il-Sur Hojzek ħad li klim minħal i. Grazzi, Sur President. Ma nafx jekk għax ħaddieħor li jixtieq jitkellem, ma jidirx dan huwa l-każ, mela għatweġibiet. Grazzi ħafna, grazzi għal kommenti u għal mistoqsijiet. U grazzi tal-li edin tisqu li għanna nibqaw ambizjużi. Fu il-kommenti u il- il-punti illi għajmet il-Sinjura Dalli, naħseb illi aħna naqblu t-nejn illi ma nistawx nkomplu bħalli kieku minn bżon li nbidel xejn. Le, din hija xi ħaġa li ċara daqs il-kristall għall industrija kollha, inkluża l-industrija tal-avjazzjoni. Imma jiena personalment naħseb illi dammu mhux ħażin eh, l-industrija tal-avjazzjoni li f'dan il-qasam partikolari ma jistgħux jibqa' għaddejjien kif għamlu sissa u jiena qed nara wkoll mill-isforzi li qegħdin isiru illi qed jibdew jieħdu ferm aktar bis-serjetà da' suġġett fuq l-IKEO. L-IKEO hija entità tal-Nazzjonijiet Uniti fejn hemm 193 pajjiż u ħafna drabi jimxi il-qoddim pasta nemla. U uh, Pero naħseb illi xorta qed isir iktar aħna qed nippruvaw nagħmlu ħafna pressjoni fl-IKEA biex niskuraw illi s-sostenibilità tas-settur tal-avjazzjoni jibqa' fil-quċċata tal-aġenda jkolli ngħid li l-President attwali tal-IKEA ehm, għamel dana bħala għan personali tiegħu u grazzi għall isforzi tiegħu irnexxilna jkollna il-ftehim globali ftit snin ilu anki biex nagħmlu aktar pressjoni Issa dwar l-offsets, le mhux biżejjed tal-neutralità tal neutralità fil karbonju għandna bżonn ta' tnaqqis reali fis-settur u naqbel iva qegħdin infittxu alternattivi ġodda li għandhom ikunu żviluppati taħt il-Green Deal. Mbagħad li jrid ikun hemm il-promozzjoni tal- fuel tal-avjazzjoni li kunu sostenibli. Jekk namlu l-affarijiet sew, jekk xinna nizguraw il- sħana issir sostitut għal karburanti ta' tipiħor ieħor fuq medda medja jew twila ta' żmien. Irrid ngħid ħaġa oħra fuq korsija. L-aħħar ħaġa fil-fatt li skont il-kalkoli l-iskema ta' korsija tista' eh, it taffi bejn 0 biljun u nofs CO2 u tiġġenera ġenera xi 40 biljun eh, sa l-2025 li huwa ammont enormi rridu niżguraw illi il-potenzjal ta' korsija ma naħluħx u anki jintuża biex għas-servizz tal-ambjent Grazzi ħafna, naħseb li se jkonna ħafna opportunitajiet biex nerġaw niddiskutu dan is-suġġett meta nibdew niddiskutu l-komunikazzjoni fuq il-Green Deal tal-Kummissjoni fejn is-settur tal-avjazzjoni se jkun wieħed minn l-aktar importanti jekk affarijiet se jtuħdu mill-ITS jew taxxa jew alternativi ta' politika oħrajn. Grazzi ħafna u importanti illi nkomplu Eh, niddiskutu b'mod miftuħ ma' DG Move u eh, minnaw ftit ġranet oħra se jkonna eh, smiħ ta' kummissarju nominata trasport u dak ukoll se jkun moment fejn il-Parlament jista' jerġa' jgħid tiegħu fuq dan is-suġġett. Sur President, jekk tippermettili nixtieq għal darb'oħra nirringrazzja l-onorevoli membri għal mistoqsijiet diffiċli u kommenti bsin li għamiltu jiena dejjem kontent li niġi hawnhekk niddiskuti u naħdem magħkom sabiex navvanzaw din l-aġenda. Għal daqstant, isu li jiena dejjem disponibbli anke fil-futur. Grazzi. Okay. Uh, we are going to move to the second part of this morning committee session. And I would like to... Għankomplu, mela, u nishti nilqa il-kapijiet l-aġenziji illi jaqgħu taħt il-kompetenza tal komitat NV natukom merħba. U qabel ir-riċeviment għanna xifti ftit x'namlu u aħna se organizzaw ruħna b'dan il-mod. Mela, se nibdew l-ewwel b'introduzzjoni ġenerali tal-direttur eżekuttiv tal-ICDC, Andrea Ramon, bat se jkun hemm prezentazzjoni tal- eh, iktar marbuti mal-ambjent, eh, l ekar sa IBA, Umbat eh, l-Aġenzija li għandha xtaqsam iktar ma' s-saxħa, il-punti huma marbutin ma' xurxin, Umbat intom se jkollkom l-opportunità li tagħmlu il-mistoqsijiet tagħkom nibdew bil-punti ta' kuntatt ta' l-aġenziji individwali. Nibdew baxar minuti ta' sistema kollha kemmi ta' l-aġenziji eh, minnek, Signora Ander. Grazzi u lodwa tajba l kulħadd grazzi tal-li tittuna l-opportunità biex niprezentalkom il-ħames aġenziji. Dinja it-tieni darba illi qed ikonna din l-opportunità fil-bidu tal-mandat tal-Kumitat MV biex nippreżentaw ruħna magħkom. Nixtieq nirringrazzja lill president u lis segretarjat tal-li iffaċilita dan din il-possibilità jiena l-President tal-CDC u jiena qed nitkellem bħala il-President tal-Network tal-Aġenziji kollha l-ħamsa li aħna qegħdin hawnhekk bħala l-ħamsa li naqgħu taħt il-Kumitat Envi ma kollha f'salt qegħdin 47. Aħna qegħdin hemm biex u eh, namlu xogħol speċifiku, xjentifiku, ta' tekniku jew ta' ġestjoni skont it-talbiet tal-istituzzjonijiet. Jena nishtiq natikom stampa ġenerali ta' dawk li jagħmlu l-aġenziji tagħna illi eh, huwa uh, komuni għal ħames aġenziji biex ma toqgħodux tisimgħu uh, eh, daw l-affarijiet ħames darbiet. Il-għan huwa illi eh, naqdu flimkien l-arfin Eh, li xjentifiku li nistaw l-kom bħala membri tal-Parlament Ewropew. Għalek l-arfin espert li ħna jistajjena biex nimplementaw il-prioritajiet Ewropej pal per eżempju eh, biex nilħu l-għanijiet tal-izvilup sostenibli l-Agenda 2030, eh, Zero Digis u l-European Green Deal meta nħatar il-President u qal illi l-Unjoni Ewropea tritħaffa fil-pass u titkun aktar ambizjuża eh, fil-rigward ta' il-kompetenzi tal-Kumitat Envi u aħna lesti biex naħdmu ma'kom Il-ħames aġenziji jaħdmu fuq affarijiet illi għandhom impatt fuq il-ħajja ta' kuljum tal-500 miljun persuna illi jaħdmu fl-Unjoni Ewropea rridu nħarsu s-saħħa, l-ambjent u sabiex l-Unjoni Ewropea issir aktar sikura, um, iktar post fejn wieħed jista' jgħix b'saħħtu u iktar kompetittiva. Mela, aħna rridu ngħidilkom minn aħna x'nirrappreżentaw fl ma naħdmu u għamilna ħloqna din da, dan, dan il-grupp ta' kliem hawnhekk hawn kliem illi applika lina l-kol paxjenza, is-saħħa, il-sikurezza eh, għarfin espert tal-Unjoni Ewropea un bat affarijiet li huma aktar speċifiċi għal aġenziji individwali, il-medicini, kimiċi, eh, l-ambjent u l-ikel u l-mart. L-aġenziji tagħna għandhom oqsa differenti li fihom joperaw, ma dana kollu xorta hemm oqsma li huma komuni għalina l-koll. Il-koll naħdmu b'mod indipendenti u trasparenti u ninvolvu partijiet interessati u soċjetà ċivili bħall ngos il-konsumaturi, il-pazjenti, il-bdewa u l-pubbliku mod ġenerali fil-ħidma tagħna. Aħna impenjati sabiex noffru provi xjentifiċi sodi jew opinjonijiet sodi li jkunu bbażati fuq l-aqwa evidenza li teżisti sabiex il-pubbliku jkun jista' jemmen aktar fil-tfassil tal-politiki tagħna naħdmu b'mod dirett mal-awtoritajiet u ma' dawk li jieħdu deċiżjonijiet sabiex niżguraw illi l-oqsa regolatorji Ewropej jaħdmu tajjeb u jkollhom il-kontribut neħtieġ min-naħa tax-xjenza. Mela kif nistaw natu nofru dan il-valur mizjut l partijiet konċernati? Aħna lista ta' prioritajiet fostom il-biodiversità, l-ekonomija ċirkolari, s-saħħa pubblika, sikurezza tal-ikel, kwalità tal ilmaw tal-arja, l-użu ta' kimiċi, ta' pestiċidi, eccetera. aħna eh, nużaw l-aqwa xjentisti mill-istati membri, l-aqwa esperti sabiex niżguraw li l-opinjonijiet li noħorġu ju ikoll ikunu fuq l-iktar bażi soda li teżisti x-xogħol li nagħmlu aħna jippermetti lilkom u dak li faslu l-politiki b'mod ġenerali biex tagħmlu deċiżjonijiet l-aktar għaqlin sabiex u aħna nistaw nofru l-kom perspettiva li tirrifletti r realtà fl-Unjoni Ewropea sħiħa. Meta tiġu biex neħdu deċiżjonijiet hemm bżonn li tkun effiċenti nemx ħin u laqas riżorsi xinħlew għalhekk affarijiet li jsiru fuq uh, uh, jekk l-affarijiet isiru darba u isiru sew m'hemmx għalfejn jiġu ripetuti 28 darba l-istati membri wkoll huma rispettati fuq il-bod ta' tmexxija tagħna kif intom intom permezz tal-membri maħtura mill-Parlament Ewropew ħafna minnhom huma hawnhekk preżenti llum. Il-prioritajiet tagħna Imma maħsuba sabiex il-ħajja taċ-ċittadini tittejjeb. Aħna rridu nikkontribwixxu għal dawn l-anijiet anke fuq livell aktar dirett ċittadini għandhom id-dritt li jkollhom l-istess livell ta' protezzjoni u aħna niżguraw li l-istandards ikunu komuni u applikati kullimkien bl-istess mod. L-Aġenzija Ewropej qegħdin hawnhekk biex jappoġġawkom u aħna dan l-appoġġ nofruh bosta modi. Aħna naqsmu l-arfin tekniku u xjentifiku li għanna fit-ħejjija tal-leġislazzjoni li jintom tad-dottaw bl-appoċ tal-data li aħna niġbru minn madwar l-Unjoni Ewropea waqt l-implementazzjoni tal-liġijiet tagħkom għaliex aħna għandna rwol importanti fl-għajnuna u l-appoċ tal-Istati Membri u l-Kummissjoni fl-implementazzjoni tal-liġijiet u politiki Ewropej propju fl-ispirtu illi eh, intom kelkom f'moħkom u anki għall-evalwazzjoni tal-politiki u programmi għal xaħna nistaw natu feedback bazat fuq eżempji konkreti mid-data illi aħna niġbru. Għallek aħna nistaw natu input għal mistoqsijiet parlamentari, u anki għal riżoluzzjonijiet jekk intom titolbuna natu dan u aħna nisimaw ukoll dak li għandkom xi tajdu intom il-feedback. Aħna ukoll irridu nwieġbu lilkom permezz tal-proċeduri ta' discharge u anki il-seduti ta' smiħan wali ta' diretturi aħna għanna l-istess prioritajiet kif tistaw taraw minn dan is-slide il-kollegi u jiena dal-waqt se nitkelmu fuq il-ħidma tal-aġenziji speċifiċi u ntikom eżempju tal-kollaborazzjoni li teżisti bejnietna. Aħna tajnikom ukoll xi informazzjoni ta' sfond dwar l-aġenziji tagħna li suppost waslitilkom u illi u koll se nampoġġuwa fuq il-website ta' l-Envi. Aħna ħriġna din l-informazzjoni forma digitali biss ma rridnix nibdew nistampaw il-materjal tagħna. il-postijiet fejn tistaw tikkontattjaw għon fuq il-website tal-MV u aħna dejjem lesti illi naħdmu magħkom għalhekk toqdu xlura aħna ħerqanin li konna kollaborazzjoni mill-qrib mhux biss imma koll permezz tal-membri tal-Parlament Ewropew. Għalhekk grazzi ħafna u nerġa' intenni dak li għal il-President li l-ħames aġenziji eh, qegħdin jorganizzaw riċeviment żgħir wara il-laqa ta' dan il-kumitat u kulħadd huwa mistieden. Thank you <coughs> very much. So we are going to move Grazzi ħafna, sa' nimxu għal-prezentazzjoni illi imis. Nibdew bil-prezentazzjoni dwar l eka Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman, uh, honorable members and all present. Grazzi ħafna ħa nati introduzzjoni qasira dwar l-Aġenzija Ewropea tal-Kimika, l-EKA. Din l-Aġenzija taħdem flimkien mal-imsieħba tagħna U allura dan ifisser l-istati membri, il-Kommissjoni, il-Parlament, il kommissjoni il parlament il il parlament kif ukoll il-partijiet interessati fl-istituzzjonijiet illi eh, jistgħu jkunu NGOs, rappreżentanti tal-industrija eh, u anka gruppi speċjalizzati bħal pereżempju dawk li ħdussi fil-benessere tal-annimali. Il-mira tagħna hija li niżguraw l-użu sigur tal-kimika. Dan nagħmluh billi nimplementaw numru kbir ta' leġiżlazzjoni hawnhekk tistaw tarawhom fuq l-slide mhux ħanqgħod insemmihom wieħed wieħed issa. Il-mira hija illi niżguraw is-sigurtà, s-sikurezza u anka li inħarsu l-ħaddima, il-konsumaturi meta jużaw il-kimika u anka l-ċittadini li jkunu esposti anka forsi b'mod indirett jew mhux intenzjonat għal din il-kimika l-istess għall-ambjent. Permezz tal-qasam ambjentali tal-ħidma tagħna aħna nikkontribwixxu għall biodiversità il-ħamrija, l-ilma, fost ħafna aspetti oħrajn. Il-ħidma tagħna prinċipalment hija fuq livell Ewropew, però għandna numru ta' kompiti li wkoll jikkontribwixxu wkoll għall-aġenda globali tal-kimika permezz tal-ħidma tagħna fuq is-sigurtà għandna wkoll ċerta kontribut importanti għal funzjonament tajjeb tas-suq intern li niżguraw li jkun hemm anke kompetizzjoni gwali u xirqa fl-Unjoni Ewropea u permezz ta' dan nikkontribwixxu għal anzi favur l-industrija innovattiva tal-kimika u permezz ta' dan nikkontribwixxu għal l-innovazzjoni fil-manifattura anka b'mod ġenerali permezz tal-innovazzjoni u s-sigurtà nikkontribwixxu wkoll għall kompetitività mhux biss għall-industrija tal-kimika imma għall-industrija Ewropea mod ġenerali kollha kemm l-aġenzija tagħna għandha valur miżjud hija parti minn din il-magna ta' innovazzjoni tas-suq intern u ta' industrija u permezz tal-implementazzjoni ta' din il-leġizlazzjoni nistgħu niżguraw li jkun hemm sinerġija bejn leġizlazzjonijiet differenti dan jitfassal f'effiċenza u anka iktar ħarsin iktar innovazzjoni, kompetittività fis-suq intern u forsi iktar importanti għaċ-ċittadini aħna eh, niżguraw il-konsistenza bejn dawn il-leġiżlazzjonijiet differenti. Dan jissarraf f'sinerġiji bejn il-leġiżlazzjoni din hija xi ħaġa li aħna nistgħu nikkontribwixxu. Il-bażi tal-ħidma tagħna hija huma l-ħaddiema tagħna l-esperjenza, l-arfin, però Eh, wara dan l-arfin għanna il-bazi tal-ikbar database fuq il-kimika. Din ma tenx biss l fl-aġenzija imma kull min qiegħed fl-Unjoni illi jaħdem jew juża l-kimika mod partikolari l-industrija li nappoġġaw il-kompetittività u l-innovazzjoni tagħhom. Għanna numru ta' kompetenzi speċifiċi, il-ġestjoni ta' data, il-valutazzjoni tal-kimika, il-ġestjoni tar riski kif ukoll il-valutazzjoni soċjoekonomika kemm tal-użu anke tal-ġestjoni tal-kimika. Dawn il-kompetenzi insarfuhom u nimplementawhom minn kelli nafu li l-Ewropej huma imħazbin fuq il-kimika anka minħabba dak li rajna minn studji nazzjonali u anka tal-Eurobarometer u għalhekk irridu nikkontribwixxu b'mod attiv u nindirizzaw it-tħassib taċ-ċittadini tagħna billi napplikaw dawn l-istess kompetenzi u anka nżidu l-arfin ġenerali u anka dak speċifiku dwar il-kimika dan għamluħ mod eh, trasparenti sabiex nizguraw illi iċ-ċittadini tagħna jafu li ħana qed nagħmlu dan kollu għabbażi xjentifika. Id-dmir tagħna mhuwiex biss li nimplementaw il-ħidma Ewropea fuq il-ġestjoni tal-kimika anka fuq livell tekniku, imma anka li nippruvaw nkunu lesti li nkunu qegħdin hemmhekk meta ikolkom bżonna minn livell ta' politika biex nieħdu azzjoni. Għalhekk aħna ħerqanin u nipprovaw nippożizzjonaw ruħna bħala aġenzija jekk intom ikolkom bżonna u forsi hawnhekk dawn iż-żewġ slides jurukom daqsxejn il-pożizzjoni tagħna f'dan il-proċess ta' ħsieb kienem mod ċar din l-agenda favur l-ekonomija ċirkolari qed narawa eh, titfassal u qed nistennew li titfassal iktar fil-perjodu leġislattiv li jmiss hemm ukoll il-punt tal-Green Deal bħala priorità li ħatmis ħafna politika differenti fil-Kummissjoni l-ġdida Bażikament dan l-aspett ċirkolari jorbot ma' materjali differenti, l-aspett ċirkolari tagħhom u l-materjali huma magħmula minn kimika u sostanzi differenti. Ġifieri li hija involuta kuljum minħabba illi dan l-aspett ċirkolari u l-kimika huma l-istess ħaġa il-kimika fl-industrija u anke l-innovazzjoni li ħirġa mill-istess industrija sa tkun ukoll mutur għal soluzzjonijiet għall sfidi tas soċjetà li għandna qudiemna illum l-industrija tal-kimika tista' tagħti soluzzjonijiet għal pereżempju soluzzjonijiet tekniċi għat tibdil fil-klima u fl-istess ħin però rridu niżguraw li soluzzjoni ikunu siguri u hawnhekk huwa l-irwol tagħna irridu anzi nistgħu nikkontribwixxu permezz tal-kompetenzi u l-arfin tagħna f'dan f'din l-ekonomija ċirkolari u anka li nikkontribwixxu għall iżvilupp ta' dan kollu fl-Unjoni Ewropea. Meta nagħmlu dan u meta aħna milna dan, rġajna organizzajna eh, l-organizzazzjoni tagħna fuq numru ta' linji differenti aħna organizzati l-lum il-ġurnata abta li mod illi nistaw nilqaw għal kompiti ġodda u nintegrawhom b'mod immedjat fil-ħidma tagħna. B'dan il-mod nużaw is-sinerġiji u l-konsistenti il-konsistenzi brata aktar maġla mill istajna fil-passat. Ma, naħdmux fuq sustanza waħda waħda, imma fi gruppi qegħdin nipprovaw din il-ħidma bħalissa u nkunu fi iktar avvanzat mis-sena id-dieħla. Tistgħu taraw hawnhekk f'dan ir-ritratt l-istaff tagħna, da terz biss mill-istaff tagħna. Huwa il-moħħ u l-esperjenza tal-staff tagħna illi qegħdin jaħdmu favur il-benefiċċju taċ-ċittadini u tal-ambjent tagħna. Dak li xtaqt eh, ngħid għal din l-Aġenzija minnaħa tiegħi. Grazzi ħafna issa ħanimxu għal EFSA. Sur President. Naddilek il-kelma, grazzi ħafna Sur President, onorevoli membri ta' dan il-Parlament, jina eh, ta' onur illi nintroduċi il-EFSA, Aġenzija tal-Unjoni Ewropea, li qiegħda f'Parma fl-Italja tistaw taraw dak li namlu aħna fuq din l-slide tistaw tarawa. Hawnhekk aħna nużaw il-xjenza li għandna fiduċa fiha favur ikel sigur. Jekk li kelmu sigur ma tistax qisu ikel, sigurtà tal-ikel hija kollox. Jekk aħna nħolqu dan kollu f'kuntest ħafna iktar ġenerali, saħħa, sostenibilità, nutrizzjoni. Dan huwa eżerċizzju essenzjali, jridu naraw kollox f'kuntest iktar wiesa' kif nistgħu noħolqu dan l-ikel u fil-futur ħajkonna bżonn iktar ikel għal 10 biljun persuna kif nistgħu niproduċu dan l-ikel b'mod sigur u sostenibli. Għandna bżonn xjenza għal dan. Xjenza ta' fiduċa aħna entita' eh, konsulenti tal- l-Unjoni Ewropea ħna bħal konsulenti għalikom meta tiħdu deċiżjonijiet ta' politika biex nejnukom tibbażaw l-affarijiet fuq l-evidenza. Skont studju riċenti tal-Eurobarometer, saqsejna ċittadin fuq xiex jaħseb meta jixtri l-ikel fis-supermarket wieħed minn ħamsa mill-konsumaturi Ewropej madwar 20 fil-mija jaħseb l-ewwel fis-sigurtà tal-ikel meta imur jixtri u għas-sinjal tajjeb juri wkoll illi l-Kummissjoni, l-Industrija tal-Ikel, l-Aġenziji tal-Kummissjoni għamlu biċċa xogħol tajba matul dawn l-aħħar 15-il sena. I try to bring this further. Yes. What we do You see here? We... ċnamlu fl ma namlux ħafna affarijiet, pero namlu affarijiet li jorbtu ma aktar minn 30 leġislazzjoni differenti. Natu parir xjentifiku dwar il-ġestjoni tar-riski għall-ikel u l-sigurtà tal-alf. Ma nħarsux lejn l-ikel b'mod eh, singolari għanna dan l-approċ farm to fork Dan huwa approċ li huwa bbażat fuq il-bioloġija, però anka jorbot ma' soċjetà u anka ma' l-ekonomija hemm bżonn ta' trasformazzjoni matul il-sini li ġejjin biex l-ikel ikun sigur sostenibbli. Aħna hemm bżonn ukoll li nikkomunikaw dwar riski fil-katina ta' l-ikel u l-impenn mal-partit interessati dan huwa obbligu legali għall-Aġenzija tagħna li natu komunikazzjonijiet f'waqthom indipendenti fuq riski li jistgħu jeżistu fil-katina tal-ikel jistgħu jkunu ta' dannu għal konsumatur Ewropew, eh, nikkomunikaw mal-medja dan huwa importanti ħafna għalina. U punt importanti ieħor huwa l-kooperazzjoni mal-xjenza, aħna ma nistgħux ma nikkoperawx ma l-istati membri. L-istati membri għadduna l-esperti tagħhom, dawn huma nies li qegħdin fuq il panel tagħna u mingħajr din l-esperjenza l-efsa ma tistax tagħmel xogħla. Fuq li ma bażi qegħdin naħdmu aħna x'qed ittina l-enerġija ta' kuljum biex naħdmu favur is-sigurtà tal-ikel fl-Ewropa Ovvju l-eċċellenza xjentifika għanna dan l-obbligu pero għanna wkoll ambizzjoni illi aħna nwaslu lkom l-aħjar pariri xjentifiċi. Nitkellmu wkoll dwar l-innovazzjoni fil- fil-valutazzjoni tar riskju għaliex l-industrija edha tagħmel ħafna progress, irridu naraw x'inhi l-metodoloġija l-ġdida, l-użu ta' nanomaterjali, irridu naraw Kif nistaw nikkoperaw? Hemm bżonn ta' din il-kooperazzjoni, din hija parti mid-DNA bażika tagħna ta' dan l-organizmu tagħna u rrid nenfasizza fuq l-aħħar żewġ valuri ukoll l-indipendenza għandna obbligu legali li aħna niprovdu parir xjentifiku pariri xjenza parzjali li tenkom tamlu l-aħjar deċiżjoni dwar dan il-punt tal-ikel, tal l-ambjent, etc. U dan irrid isir mod miftuħ. Dan jaqa taħt żewġ aspetti għalina, l-impenn u trasparenza. Aħna grazzi għal Parlament Ewropew, il-Konsil, il-Kommissjoni illi permezz tal-regolament ta' trasparenza l-ġdid illi ġi adottat ftit ilu Sa għanna kompiti ġodda għal-lefsa manka rizorsi ġodda u eh, ħan appella għawnek biex il-rizorsi taħt l-MFF il-ġdid verament nirċivuhom għaliex jekk dan ikun il-każ ħanamlu qabża il qudiem biex nkunu iktar trasparenti, iktar miftuħa, iktar inklusivi fil-valutazzjoni ta' riskju tagħna aħna għal min qegħdin naħdmu, aħna għandna erba' klijenti jekk nista' ngħidlek. Ħafna mill-ħidma tagħna tiġi mill-Kummissjoni Ewropea imma anka eh, il-Parlament Ewropew li jista' jitlobna nagħmlu xi ħaġa qed naħdmu fuq mandati li ġejjin mill-Parlament Ewropew l-ewwel fuq saħħa tan-naħal u kif dawn il-kolonji tan-naħal jistaw jibqaw ħajjin u mbagħad fuq il-fnik eh, li jinżammu fil-irtizet. Nista man kan irċivu mistoqsijiet mill-istati membri ma tantx ikun il-każ, però jista' jkun il-każ u jekk ħadd ma jsaqsina nagħmlu xejn nistgħu nagħmlu anka kompitu eh, minna ħatana. awtomandat jekk tista' sejjaħlu hekk. aħna għanna il-bandati għawnek dawn l-erba klienti mbagħad namlu il-ħidma xjentifika tagħna namlu l-valutazzjoni, il-parir u bat fl-axħar naddottaw dan u nikkomunikawh il-ġesturi il tar-riskju Ewropej. Min qed jagħmilha din il-ħidma fl-EFSA? Qegħdin madwar 500 persuna, però għandna 10 panels xjentifiċi illi għandhom madwar 20 espert fl-Ewropa fuq il-ħarsin ta' pjanti il-GMOs, il-alf tal-annimali, il-saxħa u l-benessir tal-annimali, il-ħazet bioloġiċi, kimika, affarijiet miżjudin mal-ikel, eccetera, eccetera. Hemm firxa ta' affarijiet li qegħdin inkopru hawnhekk, però li tkopri s-sistema tal-ikel kollha. U aħna u koll eh, nishti u nħarsu lejn riski ġodda li ħirġin issa li nevalwaw li mumma riski l-ġodda minħabba migrazzjoni, minħabba it-tibdil fil-klima, minħabba l-innovazzjoni fl-industrija tal-ikel, li mumma riski l-ġodda li għanna qoddimna u kif nistaw nindirizzawhom u mkunu preparati għalihom. Eh, li nkunu preparati hija waħda mill- mill-ħidmiet tagħna għal panels u anka għal ħaddiema kollha l-oħra tagħna. Aħna dawn l-aġenziji din naħdmu fl-imkien għal saħħa komuni u għal pjaneta tagħna eh, komuni. U infatti fuq dan, fuq din il-nota xtaqt nirringrazzja lil kulħadd. tider li lest għal prezentazzjoni li jmiss. L-aħħar qabel jintervjenu l-MPs, EEA. Grazzi. Aħna inna 25 sena, fil-fat għanna l-anniversarju din is-sena, u l-għan tagħna huwa li nwasslu l-arfin lil dawk li jagħmlu l-politika fl-Unjoni Ewropea biex intejbu l-ambjent u l-klima fl-Ewropa, kif ukoll insaħħu l-kontribuzzjoni għal l-isfida globali f'dawn l osma U dak li aħna għamilna f'dawn l-aħħar 25 sena kien iva li eh, inwasslu informazzjoni fil-ħin li wieħed iserraħ fuq ammirata u rilevanti biex nappoġġaw il-ħidma ta' dawk li għamlu politika biex intom u ċittadini kunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet bbażati fuq il-fatti. Għana namlu dan ma' dan il-Kumitat u anka kumitati oħra fil-Parlament Ewropew. Għana naħdmu ma' aktar minn 10 servizzi tal-Kummissjoni, ovvjament natu priorità lil DG Ambjent u Klima, imma aħna naħdmu ukoll mal istati membri. U aħna namlu dan fuq politiki li sejrin mill-kwalità tal-ilma, kwalità tal- tal-ajru, kif ukoll aħna nikkollaboraw ma' xiftit mill-kollegi li għanna bil-qeda ħmana illum u aħna namlu dan anka brabta ma' l-aġendi globali imma wkoll għal dak li għandu x'jaqsam mal-miri ta' mm, żvilupp sostenibbli u l-aġenda tagħhom. Nixtieq nenfasizza koll li għanna network b'saħħtu ħafna mal-pajjiżi membri tagħna, aħna għandna 28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea u 11 il-stat membru ieħor flimkien magħhom namlu ġestjoni ta' networks ta' esperti aktar minn 3000 minnhom li waslu l-aħjar arfin ta' l-Europa fuq suġġetti li huma marbuta ma' l-akki Ewropew U waħda mill-titjib importanti tal-aħħar snin kien il-ftejim li il-problemi u s-soluzzjonijiet irridu nifmuhom bħala sistema fuq livell ta' sistema. Meta aħna nħarsu lejn l-sfidi huwa ovvju li għanna kriżi ta' klima serju fidejna fuq idejna, imma aħna nifmu wkoll jiena kuntent ħafna dwar dan li il-biodiversità hija marbuta mill-qrib mal-klima unħarsu kol lejn eh, l-użu ta' rizorsi li mhuwiex sostenibbli u l-impatt li dan jista' ikollu. U naħseb li mm, il-messaġġ huwa ċar et nindirizzaw situazzjoni, eh, diġat naraw situazzjonijiet irreversibli. U intom kontu tkellimtu dwar business as usual, jina nistanajt minn perspettiva ta' ambjent, Eh, li s-soltu eh, madux jeżisti il-business as unusual. Għalek li nindirizzaw l-affarijiet fuq livell sistemiku jfisser li rridu norganizzaw l-arfin tana u dan jorbot mal-interventi ta' politika ewlenin li jistaw ikunu fej jistaw ikunu fuq livell ta' mobilità, ta' enerġija u ta' sistema ta' ikel. Issa jekk dan kollu ilbu f'agenda ta' politika, ovvjament Il-Green Deal li hemm fil-lini gwida politiċi tal-President il-ġdid uh, Ursula von der Leyen dawn jorbtu ma' politiki eżistenti kif ukoll um, ambizzjonijiet imtejba waħna qegħdin naħdmu fuq kollha kemm huma um, il-sommarju qasir tal- tana isu il-programm il-programm manwali tana, il-programm ta' ħidma tana. Naħdmu kol fuq l-efficienza enerġetika, fuq eh, l-istrateġija tal-biodiversità, fej l-ambizjoni hija li noħorġu bi strateġija li tmexxi fuq livell dinji. Aħna repozitorju tal- direttiva tal-emissjonijiet industrijali, l-ajru, il-tneġis tal-ajru u tal-ilma, il-bioekonomija dan huwa suġġett kritiku għaliex aħna nserħu ħafna fuq il-biomassa mhux tista' tipproduċi għas-soċjetà imma mbagħad hemm ħafna eh, ħlas li rridu nagħtu l-politiki oħra. Kif ukoll fuq l-inizjattiva tal-finanzi sostenibbli dak li ġie preżentat u l-osservatorju għal tal-bit ta' sostenibilità settur finanzjarju fil-ġejjien aħna involuti sabiex inwaslu għal aktar kredibilità fuq l-ambjent Għalhekk jiena nista' ngħid li aħna verament involuti f'dan it-tip ta' aġenda li hija mirata lil ġejjieni. U jiena naħseb li kulħadd hija huwa konxu tar-rapporti tal-IPCC u anke l-IPBS eh, il-panel fuq il-biodiversità u l-ekosistemi u il-panel ta' rizorsi aħna involuti eh, mod sħiħ f'dan imma kull ħames snin l-Ewropa twassal l-aħjar arfin tagħha eh, l-SOER ngħidula the State and Outlook Report. U id-differenza minn rapporti oħra hija li aħtana torbot mod dirett ma l-agenda Ewropea, ġifiri verament tapoġġa eh, dak ta' Torina fejn edin. U meta nħarsu lejn il-miri għal-2020, l-skema edha, l-kuluri huma sofor u eh, homor, ġifiri għadna l-ura, irridu meċu qoddim eh, ambizzjoni għall-2030 u l-2050. Għana palissa wasalna biex publikaw eh, l-SOER ħadd titniet fl-4 ta' Deċembru għawek fil-binji tal-Kunsill. Il-President eh, diġa eh, impenja ruħu li ħajkun prezenti, grazzi, ħajkun hemm ukoll il-Kummissarju, il-Presidenza, U jiena naħseb li dak li tnamlu f'dan ir-rapport huwa li nipprovdu l-analiżi sottostanti għalfejn għanna din il dan il-ftejim ambizjuż ambientali u inwaslu kol informazzjoni dwar id-dinamika ta' bidla tranzizjonali li għanna bżonna biex niċċaqal u f'dik id-direzzjoni jena naħseb il-messagġi maċari il-kizbiet inkrementali tal efficienza li għanna palissa mux ħajwaslu għall-2050 u l-2030, ġviri mux biss għanna bżon namlu l-affarijiet aħjar, imma namlu għom differenti li nwaslu għarfin li mux biss huwa tajjeb għal politika li għanna imma u kol taħt informazzjoni politiki tal-ġejjeni u dinija il-ħidma li għedin namlu fl-Aġenzija. Ovvjament aħna lesti naħdmu fl-imkien ma'kom, aħna għanna tradizjoni nistiednu rapporters fuq files biex jiġu fl-Aġenzija u ninformawhom dwar l-aħjar possibiltajiet li hemm. Aħna għandna aċċess għal networks ta' xjenza li jistgħu jkunu ta' użu ta' valur għal dan il-network U dejjem aktar nixtieq nenfasizza li aħna qegħdin nikkollaboraw mal-kollegi madwar il-mejda sabiex fil-fatt ikonna perspettiva ta' pjaneta wieħed saħħa waħda fuq din il-kwistjoni. Jena kont kontent ħafna li Bernard Turu minn lefsa qal li ju kienet isserraħ fuq id-diskussjonijiet tal-MFF biex iwassal il-postijiet u il-rizorsi addizjonali għall-Aġenzija tiegħu jiena nixtieq ngħid l-istess ħaġa Sfortunatament aħna nsabu fil-kategorija ta' aġenziji li eh, għatawla eh, il rizorsi li jena stramba fil-dawl tal prioritajiet politiċi għal-ġejjeni tal-Ewropa. U jena verament nixtieq nitlob sabiex il-Parlament eh, jibqaw jagħmlu ir-rwol pożittiv tagħhom biex impenjaw ruhom sabiex ikun hemm riżorsi tajbin għall-aġenziji li qegħdin jagħmlu x-xogħol ta' kuljum li hemm bżonn sabiex inwasslu il wediet ta' politika li qegħdin nagħmlu liċ-ċittadini. Grazzi. Grazzi ħafna Iva. E, fimtek fuq il-fatt li business as unusual naħseb li jetta verament tajjeb. Issa ħanaddi l-kelma lil punta kuntat ta' l-envi biex inkunu nistgħu nibdew id-dibattitu, nibda Bekka u Martin. Grazie ħafna sur President, huwa ta' pjaċir li inti hija preżenti hawnhekk Jina Jiena naħseb li eka hija aġenzija li għandha rwol importanti ħafna mhux biss fil-ġestjoni tal-kimika u l-perspettiva tal-industrija tal-kimika, imma wkoll għal protezzjoni tas-saħħa u l-ambjent kif ukoll nassiguraw is-sostituzzjoni ta' ċertu kimiċi. U din hija xi ħaġa li forsi hija nieqsa fil-preżentazzjoni dwar sostituzzjoni ta' kimiċi e, ta' periklu u jiena din nara mhux biss bħala kwistjoni ta' saħħa u ambjent, imma ukoll mutur importanti immens għall-innovazzjoni għaliex aħna għawek noħolqu mekkanizmu li jimmotiva l-nies joħloq opportunitajiet sabiex il-negozji jinvestu għaliex u ma jafu li jekk joħorġu b'alternattiva jkunu jistaw jisibu suq. Dak li huwa importanti wkoll huwa li fis-snin li ġejjin ħarsu lej kif nistaw inwaslu affarijiet kimiċi flimkien għaliex dak li għanna aħna hija sitwazzjoni fejn għanna numru ta' leġizlazzjonijiet, approċ naqra imkisser, infarrak. Ġviri, hemm ħafna xogħol li rridu nagħmlu, ħafna opportunitajiet dimna. Anka l-Green Deal huwa punt importanti ħafna, ma dak li huwa importanti wkoll li ħajkonna l-eka bħala aġenzija li għandha riżorsi tajbin biex kun tista' tmexxi dan kollu għaliex mingħajr regolaturi b'saħħithom u ta' kwalità mhux ħajkonna suq kompetittiv għal qasina hekk nemmen. Issa l-punt ta' kuntatt għal efsa eh, mhix qedaw bħal illum għalhekk nagħti l-kelma lill persuna rappreżentanta oħra. Grazie ħafna sur President, eh, sur em, Niskuza ruħi fissem il-Sinjura Bonafet nħabba li ma setax tkun hawn illum minħabba ċirkostanzi ma setax bassarom jiena nixtieq nirringrazzjaku ukoll għall-preżentazzjoni dintejn tgħin membri li jifmu il ruol importanti li għandu l-EFSA biex jassigura il-sigurezza ta' l-ikel għaċ-ċittadini Ewropej. Umbat wara il-ftejim li rnexxinna nilħu aktar kmini din is-sena fuq ir-reviżjoni tal-liġi ġenerali tal-ikel, EFSA ħajkolla tibdil kbir fis-snin li ġejjin U fost ix-xogħlijiet il-ġodda li ħajkollha nixtieq nifoka fuq it-trasparenza u l-konfidenzjalità bħalissa ir-regoli f'dawn il-qasam ivarjaw skont ehm, sottogruppi u fil-waqt li ir-ruoli il-ġodda miktuba kwalunkwe tip ta' applikazzjoni għall-autorizzazzjoni ħatkun pubblika mingħajr ebda dewmin e kif applikazzjoni tiġi konsiderata bħala valida. Minn barra dan l-EFSA se jkollha toħloq database għal studji li jiġu kummissjonati biex jappoġġaw applikazzjoni applikazzjoni kif ukoll ħajkun hemm proċedura ta' preselezzjoni li ħadd titwaqqaf u permezz ta' dan EFSA tkun tista' tagħti pariri lill applikanti Jiena nixtieq l-ewwel eh, u qabel kollox insaqsi x'tip ta' miżuri qed tieħu EFSA biex tbiddel l-organizzazzjoni u tikkonforma ma' dawn ix-xogħlijiet il-ġodda. U tieni net Intom taħsbu li il-budget propost ħajkun bizzejiet biex nkunu nistaw inwaslu il responsabiltajiet il-ġodda tal-EFSA u nishtiq nismaw kol xinu ma l-opinjonijiet tijak fil-qosor fuq il-fat li l-Europa mar nesċiliex li xekkel l-użu tal-pesticidi minn nofs <clears throat> id-disajnijiet. U jekk għandek xi opinjoni fuq l-indikaturi ta' riskju riċenti dwar il-riskju li ġej mill-użu tal-pestiċidi, dan huwa aspett importanti ta' sigurezza ta' li kellu xinija l-opinjoni tiegħek dwar dawn l-indikaturi ta' riskju li huma armonizzati tajjeb għal xogħolhom jagħmlu xogħol li suppost jagħmlu. Grazzi ħafna issa mill-Partit tal-Ħodor. Grazzi ħafna għal prezentazzjoni na skoprejt li l-EA qed tippreżenta rapport kull ħames snin dan huwa vera. Ġiri per perspettiva ta' sistema kollha kemmi u dak kollu li qed jiġri. U e, ħames snin huwa komplementarju għal mandat tagħna, ġifieri aħna nirċivu dan il-rapport darba biss Għalek jena nishti nkun naf jekk hemmx il-possibilità li konna xi speċi ta' rapport intermedju jew inkella rapport li jagħtina idea ta' xe jiġri biex inkunu nistgħu nżommu ruħna aġġornati b'mod aħjar. Grazzi. Grazzi, sana ngħaddi l-kelma. Għand l-kaċċi għaj, qabel ma nisimgħu it-tweġibiet tiegħek għall mistoqsijiet għanibda bil-PPE Grazzi tal-li, Sinjora Nova, grazzi tal-li għaddejt l-kelma. Mela l-ewel qabel kollox, nishtiq najt kemm jien kuntenta li qed ikolli eh, perspettiva interna tal-ħidma tagħkom li qed nitallem aktar dwar l-aġenziji li jgħinu lill-Unjoni Ewropea fit-ħejja tal-leġiżlazzjoni. Il-kumitat tagħna huwa wieħed komprensiv ħafna. U jiena membru ġdid ta' dan il-kumitat Għalek ħafna drabi jina e, nistaqsi eh, fuq minn għandi nserraħ, lil minn għandi nikkuntattja meta nindirizzaw punti differenti u kwistjoni differenti. Aħna nafu kol li l-lobbies edin jaħdmu ħafna fil-parlament u hemm interessi differenti għalek jina issa mm, isni iżjed rilassata għax isni qed nara li l-ħidma tagħkom hija indipendenti u professjonali. Ħafna drabi nistaqsi x'inhija il-bażi għal leġislazzjoni tagħna hija mħejja biss minn uffiċjali jew anka minn esperti. Għalek jina verament kuntenta li qed niskopri li hemm ħafna eh, għarfin espert fl-aġenziji tagħkom. Għaxina rrit li anka il-leġizlazzjoni tagħna tkun ibbażata fuq l-istess ammont ta' eh, għarfin espert jekk dan ikun possibbli huwa għamennu kol li il-Parlament irrit jadotta deċiżjonijiet politiċi li jridu jkunu armonizzati mal-arfin espert. Iżda ovvjament il-leġizlazzjoni ħafna drabi hija soġġetta għal votazzjonijiet politiċi imma jina kontenta ħafna li qed nitgħallem dwar il-ħidma tal-Aġenzija tagħkom u issa sana il-min għandi nikkuntattja jekk ikolli bżonn xi opinjoni esperta meta nkun qed nagħti l-opinjonijiet tiegħi. U l-Aġenzija fil-fatt hija bażi għal ħidma tagħna għalhekk jiena nittama li fil-ħidma tagħkom tqisu il-ħidma tal-Parlament. Grazzi. Sì, Presidente, era per la siguiente turno. Iva, jien xtaqt nitkellem imma fil-round li miss. Sinjora kan fal-gwe. Jien għandi mistoqsija għal eh, efsa waħda għal eka. Sir Hansen, aħna l tajna l-bira f'avveniment interessanti fuq il-kimiċi li ħarbtu l-endokrini u li neħensu minnom id-dinja waħda mill-ikbar sfidi tal-ġenerazzjoni tagħna u tal-ġenerazzjoni ta' warajna. Minkja dan il-progress huwa miexi bil-mod wisq. Għalhekk kif nistgħu naġlu dan il-proċess biex niprojbixxu dawn it-tip ta' kimiċi fil-prodotti kollha li nużaw ta' kuljum. u rridu naraw x'nistgħu nagħmlu biex nevitaw em, li jkun hemm sostituzzjonijiet ta' dawn it-tip ta' prodotti. U x'soluzzjonijiet oħra naħarsu lejhom, pereżempju l-kollega tiegħek tal-Aġenzija tal-Ambjent tal palet tar riżorsi. Jiena naqbel. Mija fil-mija Imma lekka għanda bżon aktar kapacità biex tkun tista' tagħmel azzjoni fuq din il-kwistjoni tant importanti, issa mistoqsija lil efsa Jiena mħasba ħafna dwar il-ħafna estensjonijiet proċedurali li naraw fil-periodu ta' approvazzjoni fil-pestiċidi. L-approvazzjonijiet mill-2003 jiġu estizi anka sa' ħames darbiet għaliex il-re evalwazzjoni ma saritx u fost dawn hemm kimiċi li huma pestiċidi li huma magħrufa bħala li huma iħarbtu l-endokrinoloġi. U xi kultan dan huwa minħabba il-fatt li fuq l-istat membru li jirrapporta qed dewwem qed itawwal, imma kultant id-dewmin ġej minnaħa tagħkom għalhekk x'għandna bżonn biex neħilsu minn dan id-dewmin. Tista' tispjegana b'mod speċifiku għalfej inti ma pubblikajtx l-opinjoni fuq ir-ringosep sissa? għax din il-konsultazzjoni spiċċax f'April tal-2018 fl-ekas U um, fifrar konkludejtu li dan din is-sustanza hija tossika u e, e, il-projbizzjoni ġiet issir mill-ewwel u mhux tiġi estiża bħal ma tipproponi l-Kummissjoni tista' tispjegana. Grazzi ħafna, Sur Fjokki għall Grazzi ħafna, Sur President, nixtieq nirringrazzja il prezentazzjoniet kumment malajr jina nemmen li l-konsultazzjoni pubblika bħala strument huwa strument demokratiku importanti ħafna u b'saħħtu ħafna joġobni huwa għodda f'saħħita ħafna biex inkunu nistgħu niġbruha mod sinifikanti minn eh, mod xjentifiku, soċ-ekonomiku. Imma l-unika kritika li, li għandi fuq dan l-instrument huwa li l-ikbar NGOs u l-assoċazzjonijiet u l-assoċazzjonijiet tal-lobbies li jistaw ikollhom aċċess għall istrument mod faċli ħafna fil-waqt li il-ċittadin għadhom qed ikollhom problemi biex iwaslu l-opinjoni tagħhom waqt il-konsultazzjoni u dan l-aktar ġej minħabba noqqas ta' komunikazzjoni lil kulħadd. Naf li din hija problema diffiċli tiġi solvuta, imma jiena nemmen li għanna bżon nenfasizzaw aktar din il-konsultazzjoni pubblika u jkonna kemm jista' jkun feedback. Grazzi. Thank you. For the Greens, uh, Margaret Oken. Just in Al-ħodor, Margaret Oken. Iva, aħna assolutament nappoġġaw hija drammatika li spiċċaw waħlin fil-budget, imma jiena nixtieq nkun naf u forsi forsi t-tortija jexina minix konxa imma. Intom ħriġtu bl-istrateġija tal-plastik kelli laqa mal-aġenzija ftit sinilu u dak iż-żmien anke kellna l-plastik fuq l-aġenda fil-Parlament ma kienx hemm strateġija tal-plastik fl-aġenzija. U naf li għandkom pressjoni ta' riżorsi. U dan huwa wieħed mill-oqsma anke għal dak li huwa l-iskart u dak li qed tagħmlu taħdmu fuq il-biodiversità għalhekk kienu naħseb li għalija huwa importanti li jkollna sfond ta' riċerka anke għall-Aġenzija tal-Ambjent jekk din ikolla xija meħtieġa u dan jista' jkun argument b'saħħtu ħafna biex insaħħu il-possibiltajiet tagħkom anke fuq livell ekonomiku. Grazzi. Thank you, and I put myself on the list for the last question. Na ħan namel mistoqsija jena, mis mistoqsija oħra qabel tijaj. Mella jena namel mistoqsija tijaj wara ta'kom. Jita Paulus mbaċċaħat tiħor. Grazzi. Jena għandi iktar minn mistoqsija wahda. U l-ewel wahda hija l-efsa li xina kont konfirmatarja ta' itra illi batnilkom u għadni marċevejċ tweġiba fuq il-konflitt ta' interess għalix safejn fjen. L-ilsi miex meqsjusa bħala entità ta' settur privat mill-lefsa, għalmenu mux għalissa minn kej l-fat li hija meqjusa ek mid-WHO. Għalhekk nixtieq inkun naf eżattament dan il-lobby group Uh, xse jamlu fil-futur u ma finanzjati mill-industrija li xekku ma meqjusa bħala esperti indipendenti dinja xaħġa li kiku tħassibni. Intom fuq l-slides kelkom xiftit informazzjoni dwar it-ħejjija l-perikli u aħna smajna minnant li EA xi ħsib dwar il-krizi fuq eh, tal-biodiversità għalhekk dana xirwol għandu fil-xenarji ta'kom għal-futur, pal per eżempju jekk ikonna degradazzjoni tal-ħamrija illi eh, marbuta mal-krizi tal-biodiversità u kif dana se jeffettwa l-ikel tana jew il-mod kif aħna eh, nimplementaw l-agrikoltura bħalissa eh, bat rridu jissu koll li l-predaturi naturali mhux se jibqgħu hemmhekk. bat jiena imħasba ħafna dwar finanzjament tal-aġenziji importanti. Forsi jkun iktar faċli u iktar ġust illi ma neħdux aktar flus mill-budget tal-Unjoni Ewropeja imma li nżidu il-miżati għal dawk il-kumpaniji illi ma prezentawx dossiers kompluti. Grazzi l-Onorevoli Sitic. Grazzi, President naħseb illi qed issir ħafna diskriminazzjoni u fil-kwalità tal-ikel. Fil-Kroazja aħna ħafna drabi ma jkollniex ikel ta' kwalità tajba fis-swieq tagħna, pereżempju l laħam li jidħol fis-suq tal-Kroazja u dan l-istess laħam ma jinbiex fis-swieq oħrajn l-iktar eh, kas flagranti meta dan is suġġett fil-fat sar suġġett jaħraq ħafna kien fil-differenzi illi Eh, indunajna bijom fin-Nutella li kienet il prodotti li jimbieħ fil-Kroatja huwa kompletament differenti minn dak li jimbieħ f'pajjiżi oħrajn. Forsi l-efsa tista' tgħidilna kif nistgħu nwaqfu din id-diskriminazzjoni għaliex aħna ma nemnux illi il-ebda pajis għandu issir il-landa tal-iskart tal-prodotti tal-ikel illi ma jimbijawx oħra. Ka EFSA on the cocktail effect because you the human body is not fragmented il-ġisem um, tal-bniedem mhuwiex frammentat uh, aġenziji, molekuli u sostanzi kif tistgħu tikkonċiljaw intom il-fatt illi tista' tidħol fil-tistudja il molekuli waħda wahda jew is-sustanzi fil-kompetenza uh, tagħkom un bat meta wieħed iħares lejn One Health fil-fatt hija One Health, dak li huwa x'għandkom bżonn intom il-perspettiva teknika jew ta' politika sabiex tagħmlu progress fuq dan is-suġġett tant importanti li jekk intom tridu verament tkunu serji fix-xogħol li tagħmlu. So, um, I would ask you... Uh, to... Alek, forsi tistaw twieġbu b'mod konkret il-mistoqsijiet konkreti li sarulkom. Forsi nibdew l-ewwel bli EA. Tajjeb, grazzi, Presidentu, grazzi għal mistoqsijiet. Il-mistoqsija dwar ir rapport kull ħames snin Aħna namlu madwar 40 rapport kull sena imma skont tradizzjoni ta' organizzazzjonijiet li jaħdmu fuq suġġetti differenti u skala differenti kull ftit smin e, inti tiġbor l-informazzjoni kollha li kollok u toħroġ rapport dan isir mill-IPPC, mill-UNEP u oħrajn u aħna segwu dik it-tradizzjoni li hija inkluża fir-regolament tagħna li jekk għandna naħdmu li namlu rapport annwali fuq il-kwalità tal-arja, fuq il-bidla fil-klima, fuq l-ilma, fuq il-biodiversità. Dak huma rapporti li jinħarġu kull sena, bat għandna pjattaformi li b'mod regolari jaġġornaw l-informazzjoni dwar is-sistema tal-ilma eh, fuq l-Ewropa, fuq il-biodiversità, fuq il-klima, eccetera dawk huma aġġornati b'mod regolari waħna investejna wkoll ħafna f'mod ieħor ta' kif aħna nistgħu nilħqu iċ-ċittadini permezz ta' map viewers illi f'ċertu każijiet ta' kull sija naġġornaw id-data tista' tmur tfittex kull belt li fija iktar minn 10.000 abitant u jkollok aġġornament ta' kull sija dwar il-kwalità tal-arja għabbażi tal-air station u trasferiment ta' data li jiġri kważi fil-ħin reali. Um, l-investimenti ta' Copernicus għena eh, ħafna aħna investejna l-Europa investit ħafna fil- dawn is-sistemi, l-aqwa sistemi fil-fat li jeżistu fid-dinja u jgħatu riżultati aktar preċiżi mill l-informazzjoni li jibatulna minn ċerti pajjiżi ġifri aħna noħorġu ferm aktar mir rapport wieħed darba kull ħames snin. Mbagħad fuq il-kriżi tal-biodiversità u l-agrikoltura. Dak ma kienx dik ma kienx mistoqsija indirizzata lejna direttament imma aħna nagħmlu rapportar fuq il-biodiversità u jidher ċar illi l-akbar pressjoni fl-Ewropa fuq il-biodiversità hija huwa l-mudell agrikolu bħalissa, it-tieni huwa l-fermentazzjoni tal-pajżaġġ u t-tielet huwa tniġġis u dawn kienu msemmin ukoll kol fil-mistoqsijiet li għamiltu fis-sena 2000 l-Unjoni Ewropea qalet illi twaqqa fit-telfin tal-biodiversità sal-2010 dan ma ġarax batadna għadna sal-2020 mela u dan għal qasmu se jiġri qed inħejju rapport dan ifisser li aħna ma nistawx najdu li se nagħmlu dan sal-2030 għalhekk hemm bżonn illi nindirizzaw il-kawżi tat-telf tal-biodiversità u r-rabta ma' sistemi attwali tal-agrikoltura u l-politiki li e, wasluhom u jissussidjawhom hija indirizzata fit-tul ukoll f'ħafna mir-rapporti tagħna. Naħseb daw kienu il-mistoqsijiet Ele, l-istrateġija ta' dwar il-plastik aħna maħnix il-Kommissjoni, għalek aħna maħnix il-dritt tal-inizjattiva, aħna naħdmu mal-Kommissjoni fuq il-plastics f'posta modi l ewwel net fil-qasam tal-kimika u saħħa, aħna natu appoċ l kommissjoni f'dik il-ħidma, it-tieni net l-ambjent li mhux tossiku illi kien eh, inkluż fil-seba' Eh, program favur l-ambjent imma dik ma kienieċ inizjattiva ta' politika issa l-Kommissjoni l-ġdida se taħdem fuqu il-files fuq il-skart fejn il-plastik qed naraw li l-Ewropa laqas kapaċi titratta l-skart tal-plastik li tiġġenera i stess. Aħna naħdmu f'kuntest ta' ekonomija ċirkolari u il-plastik huwa uh, Eh, diffiċli li wieħed iżommu fil-kontest ekonomija ċirkolari għaliex huwa materjal kompless ħafna li diffiċilment wieħed jista' jżommu eh, f'katini ċirkolari ta' valuru eh, katini materjali, ġifiri aħna qegħdin naħdmu fuq l-istrateġija biex najdu lek tal-plastics pala politika konkreta. Grazzi ħafna l-mistoqsijiet jena u kol se niprofa nwieġeb il-mistoqsijiet li għamiltuli bl-aħjar mod possibli mela saqsejtuni fuq il-regolament il-ġdid dwar trasparenza xsejn bidel. Forsi intom tafu li regolament il-ġdid dwar trasparenza fih erba' pilastri, waħda trasparenza, ieħor il-kwalità tal-istudji u d-data li nużaw għal-governanza tal-EFSA u r-raba il-komunikazzjoni. Fuq it-trasparenza, aħna se implementaw kif eh, provist fil-leġislazzjoni minn marzu tal-2021 meta tittiġi applikata l-leġislazzjoni l-ġdida, se nippubblikaw l-evidenza kollha li aħna użajna l-evalwazzjoni tar-riskju kmini fil-proċess wara li ċevejna l-applikazzjonijiet wara checks li jisiru se noħorġu id-data kollha illi aħna użajna biex noħorġu bil-evalwazzjoni ta' riskju. Naħseb li dan huwa pass kbir il-qudiem mhux biss sabiex ikun hemm il-fiduċja tas-soċjetà ċivili manka f'termini xjentifiċi għaliex riċerkaturi oħrajn se jkunu jistgħu jiżaw id-dejta tagħhom bil-metodoloġija, bl-istatistika tagħhom, bil-mudelli tagħhom u forsi jsibu xejriet fid-dejta li aħna bħala regolaturi qasbis nindinaw bihom. Dan huwa pass kbir il qudiem u hija l-ewwel darba sa fejna fuq aħna fid-dinja din hija xi ħaġa li ma teżistim kien ħlief fl-Ewropa, ġifieri l-Ewropa hija vera fuq il-linja ta' qudiem fuq it-trasparenza, aħna inna bħal efsa inna nitolbu dan u issa dana sa realtà u aħna verament kontenti fuq il-kwalità tal-istudji aħna se u reġistru għall-istudji sabiex l-industrija u l-laboratorji li jagħmlu l-istudji għall-industrija jkollhom jinnotifikawhom l-istudji qabel ma jħorġu b'applikazzjoni ġifieri ebda studju biex ngħidu hekk ma jista' jintilef mill-industrija sal-applikazzjoni. Il-gvernanza tal-EFSA se tinbidel ukoll. Aħna issa għandna bord ta' tmexxija li ma fihx rappreżentanti tal-istati membri fih 14-il membru individwi individwali illi imma mill-2022 se jkonna board fejn l-istati membri parlament il kummissjoni Soċjetà Ċivili se jkunu rappreżentati kif huwa il-każ fil-Aġenziji Ewropej kollha. Unbat war il-komunikazzjoni l-Kommissjoni se toħroġ bat ta' implementazzjoni fuq pjanta komunikazzjoni konġunt, risk managers, risk assessments u l-istati membri jridu jadottaw approċ komuni dwar kif jikkomunikaw riski fil-katina tal-ikel. Din ukoll hija ħaġa pożittiva ħafna li xtaq li aħna rajna fil-komunikazzjoni dwar ir-riskju il il-messaġġi li mhumiex allinjati b'mod pożittiv jistaw jħawdu li konsumaturi jaħsbu per eżempju dwar il-residwi li kena fil-bajt fl-2017. Uh, confused. Ah, uh, is the budget sufficient? That... Kil budget ux bizzejet, dik u kolja mistoqsija, għaxxol il-ġdijt, jekk ikonna l-budget kif prevista jkun bizzejet, Iva. Imma, għannu qasijiet fil-xol ta', ta kull-jum ta' l-efsa, per eżempju għal-pesticidi, mux se jkonna flus addizjonali, il-flus il-ġodda u mal xol ġdijt trasparenza, komunikazzjoni, kwalità tal-istudju, u l-gvernanza, u dawn se jservu eh, eh, jekk il-negozjati fuq l-MFF jirnexxu imma per eżempju għax-xogħol li rridu nagħmlu fuq il-pestiċidi fejn aħna naħdmu ma' personal ta' 60 ruħ U intom tafu illi fl-IPA fl-Istati Uniti għandhom madwar 1100 ruħ fil-Kanada li huwa pajjiż kbir ukoll f'termini ta' spazju imma mhux abitanti għandhom madwar 450 ruħ. Aħna għandna sistema verament limitata għal perspettiva Ewropea u anki il-numru il ta' nis li qed jaħdmu fuq il-pestiċidi fl-Ewropa u dan jagħmel xogħolna aktar diffiċli fuq it-taħlitiet kimiċi li se niġi għalihom aktar tard sur President. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Onorevoli Novak talli rikonoxxiet li hemm ukoll for eh, jun indipendenti ta' informazzjoni. In-nies jistaqsu nistgħu eh, nafdawhom l-aġenziji din ħaġa pjuttost stramba għaliex l-aġenziji ħlaqtuhom intom biss biex iħarsu l-interessi pubbliċi minn mebda interessi ħor aħna mħalsin 100% mill-budget Ewropew. L-industrija ma tikkontribwixx għalhekk aħna l-interess tagħna huwa li nħarsu s-saħħa pubblika u aħna mhux dejjem jirnexxilna nkunu trasparenti, impenjati, miftuħin biżejjed biex nikkonvinċu li xuħut minnkom u l-soċjetà ċivili biex tajtu iva anki jekk jiena ma ġobniex ir-riżultat politikament nista' ikolli fiduċa fil-proċess in-nies id-dejta u r-riżultat. Aħna għalhekk qegħdin naħdmu u r-regolament il-ġdid dwar it-trasparenza se jagħtina ċarezza legali u importanti wkoll dan dwar dak li aħna nistgħu nippubblikaw u anki r-riżorsi. Fuq Marko Zepp eh, jiena rrit eh, niġi għal dan għat eh, ikonna l-laqat fuq il-peer reviews natik din l-informazzjoni aktar tard. Fuq id-dewmin. Iva, il-rapporti tal labbozz ta' evalwazzjoni tal-istati membri mhumiex dejjem tal-kwalità li aħna u għalhekk qed isir proċess biex dawn ntejbuhom qed naħdmu mal-istati membri sabiex fl-aħħar tal-proċess ir-rapporti dwar l-evalwazzjoni jkunu tal-istess livell ta' kwalità. X'jista' jsir aħna għandna l-Pesticide Steering Network naħdmu mal-istati membri mal-Kummissjoni sabiex intejbu l-proċess u nħaffuh imma ejjew ma noqodux ningannaw li nafusna għanna għanna rizorsi limitati għal pestiċidi ma nistawx namlu xol pass aktar maġġel jekk ma jkonix rizorsi ġodda. Kien hemm ukoll mistoqsija dwar il-konflitt ta' interess. Iva, naħseb li nista' ngħid bi gburija imma li blajnuna tal-Parlament Ewropew EFSA għanda politika dwar konflitt ta' interess fejn l-Ombudsman Ewropew għalu illi emmin jista jitallem mill-eżempju tal-EFSA għal dan il sujġet tal-konflitt ta' interess. Aħna għanna politika stretta ħafna u nista nizgurakom illi l-kas ta' ilsi diġaġi ċera din miex entita' publika, miex entita' ta' riċerka, din hija organizzazzjoni privata iffinanzjata mill-industrija u aħna inżommu għatalijie. Tkellimtu kol dwar it-ħejjija għal perikli ta' degradazzjoni tal-ħamrija, x'namlu aħna għal pestiċidi namlu modellar ta' prevedibilità fuq l-organizmi fil-ħamrija waħna dana namluħ blaħjar modelli li għanna, pero huwa biżd bassir huwa biss wara li jsiru l-affarijiet naraw l-impatt reali fuq il-ħamrija, fuq eh, l-ilma, fuq eh, organizmi li mhumiex fil-mira xkien. U il-Kumitat fil-Parlament ukoll propona eh, aħna fl-Ewropa għatanna xi ħaġa nieqsa stħarriċ tal-effetti tal-kimiċi u tal-pestiċidi fuq l-ambjent. Għanna sistema tajba ħafna li kejja l-ambjent l-effett fuq il-bniedem hija l-aħjar sistema li teżisti fid-dinja fuq l-effetti fuq l-ikel l-EFSA tagħmel rapport ta' kull sena fuq residwi tal-pestiċidi u jekk dawn u mux konformi mal-obbligi legali, ġifieri hemmhekk qegħdin f'pożizzjoni tajba ħafna. Imma fuq l-ambjent naħseb illi l-Ewropa tista' tagħmel aktar fuq il-kwalità tal-ikel u l-Kroazja jiddispjaċini fuq il-kwalità tal-ikel jiena m'għandix kompetenza li nitkellem għaliex mhuwiex fil-kompetenza tagħna. Aħna nitkellmu u naħdmu fuq il-sikurezza tal-ikel barra punt ta' tħul fis-suq imma la darba tidħol fis-suq u inti meqjus ikel sikur bat hemm differenzjazzjoni il-bidja organika, il-benessiri tal-annimali, il-branding, etc. Dawn huma affarijiet li jsiru minn awtoritajiet ta' forzar fl-istati membri u mhuwiex fil-kompetenza tal-EFSA fuq il-cocktail effects, naħseb nistanati il-kelma sal-il-bjorn u koll, aħna nafu sew Għal dwar l-espożizzjoni għal kimiċi differenti. L-EFSA fil-rabbija tal-2020 se toħroġ bl-ewwel żewġ rapporti fuq l-effetti kombinati tal-pestiċidi fuq il-thyroid gland u il-central nervous system. Inna naħdmu fuq mal l-aħħar seba' snin u domna wis u għawis żmien seba snin għanna nħaffu iktar għanna biss żewġ sistemi u aħna qegħdin naraw biss l-effett tal-pestiċidi fuqhom maħnix qegħdin naraw l-addittivi fl-ikel u l-kontaminanti. Jiġifieri hija sfida xjentifika kbira ħafna għat m'għandniex l-arfin kollu dwar eh, kif il-kimiċi għandhom effett fuq l-organi tal-ġisem u hemm talba bżon kbir għal riċerka u għal kollaborazzjoni bejn l-EKA u l-EFSA imma u koll l-Aġenziji tal-Istati Uniti investew miljuni kbar f'taħlitiet eh, kimiċi u għalek aħna għanna li kollaboraw ukoll mal ipa tal-Istati Uniti aħna se nkomplu biex xogħol tagħna inkopru il-sistemi tagħna ma għadna ma wasalniex għatem ħafna xi jsir jista' jsir ħafna iktar imma Iva, naħseb illi fl-ħar mill-ħar il-koll naqblu illi eh, nieħdu dak li nħalsu għalih. Kollox jiddependi fuq il-rizorsi. Forsi uh, tistaw u koll tappoġġaw dan ix-xogħol li nagħmlu aħna fuq bażi xjentifika wkoll. Grazzi ħafna. Xtaqt noqbot ukoll ma' dan il-cocktail effect, taħlita ta' ċertu sustanzi. Umbat, nitkellem fuq affarijiet daqsxejn iktar xjentifiċi, umbat riżorsi u aspetti finanzjarji. Mela, biex nenfasizza daqsxejn, jiena u l-kollegi tiegħi dawn l-aġenziji aħna aġenzija pubblika u allura qegħdin hawnhekk biex inservu lilkom u aħna ħerqanin biex namlu dan b'mod partikolari jekk intom qegħdin tiddiskutu eh, kwistjonijiet leġislattivi li jorbtu ma' żieda ta' kompiti fl-aġenziji tagħna. Eh, u anka dan ovvjament għandu affett fuq il-fattibilità, rizorsi, U meta jkun kas bħal dan aħna lesti li nikontribwix għal dan l-eżerċizzju u nkunu involuti. Umbagħad fuq il-konsulenz il anzi il-konsultazzjoni pubblika illi tista' tkun ta' sfida ta' kif aħna nistgħu anka niġbru ċerta kummenti mill-ċittadin f'lingwi differenti. L-Ombudsman Ewropew ħoloq aġenda ta' 10 punti ta' kif jistgħu jiġu implementati dejat bħal dawn u aħna dan san segwuħ. Għan implementaw din l aġenda sabiex nżidu l aċċessibilità għal konsultazzjoni pubbliċi tagħna kif ukoll għal kontribut għall informazzjoni min-naħa taċ-ċittadini madwar l-Ewropa. Fuq is-sostituzzjoni, il-preżentazzjoni tiegħi provajt inżomm għal ħames minuti, użajt tminja seta' me tliet sigħat. Is-sostituzzjoni hija wieħed mill-muturi tagħna kemm għal eh, l-innovazzjoni u anke l-aspetti oħrajn pero sostituzzjoni għanda bżon ċert element ta' tbassir u u anka arfin, arfin. Promote uh, safety. Speeding up the identification of L-identifikazzjoni ta' l aspet ta' endocrine disruptors u l-proibizjoni din hija kwestjoni tal-Kummissjoni u mhux tagħna. Nista nara mill-inqas tliet angoli li jistgħu jgħinuna aħna fiħdan leka l-ewwel li konna konsistenza u anke ċerta rabtiet bejn il-leġiżlazzjonijiet m'għandix mhux fil leġiżlazzjoni li implementaw aħna fleka jew flefsa, għaliex fil-verità diġa teżisti kollaborazzjoni qariba, però tista tagħti iktar veloċità l-ħidma tagħna kieku jkun hemm konsistenza bejn bejna u bejn leġiżlazzjonijiet oħrajn mod effettiv li inti tidentifika sustanza bħala disruptor f'post u allura awtomatikament tiġi identifikata bl-istess mod kullimkien dik kutajn il-ħidma tagħna. Mbagħad fuq il-grouping diġà semmejt kif erġajn organizzajna l-aġenzija tagħna u sanħarsu lejn il-grouping dan eh, l-element fil-ħidma tagħna ta' kuljum hemm rabta bejn kif l-istruttura tal-kimika u anka ġo grupp l-effett li kollha u anka l-użu ta' intenzjoni li jkollha l-istess kimika qegħdin ninvestu f'dan u nistgħu naraw ukoll diġà daqsxejn potenzjal biex aħna eh, naġru l-ħidma tagħna fuq dan. U mbagħad t testjar Meta tħares lejn l-ammont ta' informazzjoni li għandna u kemm għandna kimika differenti li għali għandna bżonn informazzjoni, joħroġ ċar illi hemm bżonn ta' ħafna eh, test, bżon ta' test fuq l-annimali, pero dan biss fejn hemm bżonn. Pero din hija attività li aħna qegħdin nieħdu b'ċerta serjetà u qegħdin naġru wkoll il-ħidma tagħna. Kemm fuq kwistjonijiet ta' konformità, anka fuq valutazzjoni ta' sustanza, dan biex nidentifikaw is-sustanzi kemm kem jista' jkun jew bħala endocrine disruptors kif ukoll li nikkonkludu li dan ma jkunx il-każ li huwa aktar importanti għaliex nafu li din hija sustanza li m'għandix dan it-tip ta' effett. Umbagħad l-effett cocktail biex inżid xi ħaġa mal li diġà intqal. Hemm żewġ tipi ta' cocktails dak mhux intenzjonali u mbagħad dak illi huwa eh, li aħna sposti għalih mod intenzjonali, jina qed nassum li tirreferu għal dak mhux intenzjonali. Diġanna għafas b'saħħtu biex nizguraw illi il-riski tal-cocktails intenzjonali huma ikkontrollati xorta tfadal xi jsir għaliex bżonn ta' ħidma tajba kemm fuq l-ittiketjar u mbagħad dik il-leġislazzjoni li torbot iktar mal-impik, però xorta diġa tisir xi ħaġa. U ma dak li qal Bernard xtaqt inżid x'inhuma x'inhuma eżattament dawn il-cocktails, dawn it-taħlitiet eh, mhux intenzjonali dik hija l-iktar ħaġa importanti li tidentifika ħalli tkun tista' taħdem daqsxejn eh, iktar b'mod sistematiku u jkollok eh, data ta' monitoraġġ ġdida kemm marbuta mal-bniedem kif ukoll mal-ambjent u manka ta' speċi li jgħixu fis-salvaġġ. Absolutely no problem. Um, but, but clearly the, the work on grouping is also something that's going to help. Dan l-aspett ta' grouping sajjejn ħafna. Meta nħarsu lejn dan it-taħlit mhux intenzjonali. Il-metodoloġija edha taħt żvilupp u jekk hemm bżonn nimplementaw dan, però il-qafas legali fil-leġiżlazzjoni li għandna bħalissa tista' tippermettilna nagħmlu xi ħaġa però hemm bżonn ta' ċert affarijiet addizzjonali. Mbagħad fl-aħħar fuq il-miżati, rizorsi, il-miżati. Dik miex kwestjoni li taqa' zattament taħt ir-responsabilità tagħna jekk aħna għanniex nkunu finanzjati b'dan il-mod jew le dik hija deċiżjoni ta' politika wieħed irid jara u jkejjel ta' kif irridu nimplementaw il-prinċipju ta' min inġess ħallas jew inkella xi la politika oħra, Iva, għanna eh, problema bitħu li sta joħloq mill-mizati għaliex ma tistax tbassar kemm sa ddaħħal minn dan it-tip ta' eh, eżerċizzju, pero hemm ċerta problemi aħna ma nħossux illi blebda mod aħna qegħdin fil-but tal-industrija li xi ħalsuna l-miżati aħna narawha iktar bħala deċiżjoni tal-leġislatur. Jekk jitħallsux il-miżati lil ekka. Jekk triduna aħna nimplementaw eh, l-azzjonijiet ta' Reach Review eh, għal l-iskadenza sal-2027, il-ħidma tagħna, restrizzjonijiet fuq il-bioxjenza, il bioxjenza li naġru l-ħidma tagħna anka fuq il-grouping, dawk huma l-messaġġi politiki, politiċi mela għandna bżonn riżorsi stabbli. Nistgħu naċċeleraw il-ħidma tagħna jekk ikollna riżorsi konsistenti u stabbli. Il-Fish 32 kien indikazzjoni, però din il-proposta saret mill-Kummissjoni qabel prioritajiet iktar aġġornati. Però il-finanzjament ta' l-aġenziji jekk ma jkonniex dan il-qafas stabbli huwa diffiċli li aħna nimplementaw il-miri li qegħdin titolbuna nimplementaw, per eżempju r-reviżjoni tar reach Għaliex ikun hemm bżonn ta' ċerta aġġornamenti U għalek san appella, eja namlu dak li għanna qoddimna, dak li nistaw namlu qoddimna fuq il-mejda, hemm bżonn ta' rizorsi stabli. Ovvjament, eh, naġustaw skont l-inflazzjoni u jekk triduna namlu iktar, għanna bżonn u rridu iktar rizorsi. Iktar minn dak li għanna bħalissa. Thank you. <coughs> uh, I guess we will all have the opportunity to move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 Mr. Chairman, thank you, honorable members, too. Grazzi ħafna, Senior President, anka l-onorevoli membri. Biex namlu din il-prezentazzjoni, Din il-prezentazzjoni waħda minn ħamsa taħt il-mandat tal-Envi. Fil-qosu ħan prova nintroduċi dak li qegħdin nagħmlu kif qegħdin nagħmlu l-ħidma tagħna u forsi min jaf il-ħidma tagħna diġà jaf din l-informazzjoni, għallura niskuża jekk forsi għan nirrepeti jaffet li tafu. X'namlu? Aħna namlu valutazzjoni xjentifika tal-mediċina innovattiva Kolla għall autorizzazzjoni fiħdan il-EEA. Dan xi jfisser ifisser illi ħames 100 miljun persuna permezz ta' applikazzjoni waħda, evalwazzjoni waħda, toħroġ awtorizzazzjoni u dinja valida fl-Ewropa kollha. Għanna ikonna l-istess standards fl-istess ħin għal ċittadini Ewropej kollha x'inhu taħt l-ambitu tagħna taħt il-medicina innovativa din torbot mal-kanċer, l-AIDS, il-mart neurodegenerattiv kif ukoll it-terapija avanzata ATMP. il-medicina ta' ġenerazzjoni ġdida li issa norbot magħha daqsxejn iktar tard. Aħna naħdmu wkoll fuq l-innovazzjoni, nħeġġu l-innovazzjoni ibbażata fuq evidenza tajba evidenza illi inna mod komdu u ċert namlu din l-autorizzazzjoni u l-pazjent jista eh, anzi naqqas ir-riski li jkun esposta li jom waqt il-proċess mediku. Pilastru ieħor tal-attività tagħna hija s-sigurtà sikurezza. Għed namlu monitoraċ ta' sigurta ta' madwar 500.000 medicina li għedin fuq suq bħalissa. X'ma nagħmlux? Aħna ma nagħmlux awtorizzazzjoni ta' dawn il-proċessi kliniċi u mhux qegħdin nieħdu deċiżjonijiet la fuq il-prezz u laqqas dwar rimbors ta' mediċini. Dik hija kompetenza tal-istat membri. Kif naħdmu. Aħna aġenzija xejn zaħira, għedin inqas minn 800 persuna, trid taqabbila ma l-Aġenzija tal-Istati Uniti li għadin madwar 8000 persuna. Iktar minn 2000 persuna fil-Ġappun li jikontribuċi għal eh, parti kbira fis-suq u Numru ta' stati membri Ewropej għandhom iktar minn elf membru fl-istaff. Kif nistaw namlu dan? Dan namluħ permezz ta' pool li għanna eh, grupp illi jorbtu ma' autorizzazzjoni, organizzazzjonijiet anka dawk tal-veterinari illi jiprovdu madwar 4000 espert kwalifikati Lebda stat membru ma jista' jkollu 4000 espert b'mod konsistenti li kompli joħloq valur u aħna naġixxu permezz ta' seba' kumitati xjentifiċi appoġġati minn numru ta' entitajiet ta' appoġġ oħrajn u anke gruppi ta' ħidma mamulin mill-esperti. Naħseb li huwa importanti li naraw x'inhuma l-attivitajiet marbutin mas sigurtà fil-mediċini. Il-sena l-oħra irċevejna madwar 2 miljoni rapport, 2 miljun rapport ta' side effects, effetti sekondarji. U eh, kull sena palmarajna nirtiraw xi mediċina, nibdlu xi indikazzjonijiet, nkunem hemm użu aħjar u iktar preċiż ta' medicina permezz ta' dan il-monitoraġġ kontinwu u ġili anka niżguraw illi dan forsi l-effett sekondarju ma kienx marbut mal-użu ta' xi mediċina. Din hija attività importanti. Però ma naħsibx li dan huwa biżejjed ta' tfadal xi jsir u nistgħu nżidu din il-ħidma għandna ġenerazzjoni ġdida ta' mediċina So the Selengin, il-medicina Selengin hija sfida ġdida għaliex is-sistema li għandna bħalissa ma tistax tlaħħaq ma' din il-medicina il-ġdida, rridu nippjanaw għal eżerċizzju li huwa bażat iktar fuq tul il-ħajja f'termini ta' terapija, l-użu ta' teknoloġija, anka ta' l-intelligenza artificiali, monitoraċ kontinu. U li konna esperienza klinika reali li tinformana fuq il- kif tkun ħadmet mediċina jew le u jekk ikun hemm bżonn illi nagħmlu modifikazzjoni tad-deċiżjoni regolatorja tagħna. il-vuċi tal-pazjent u tal-professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa għandha għandhom dejjem ikunu involuti, dejjem kien u hekk sa jkun il-każ. Kif nippreparaw ruħna għal futur? Kif tistgħu timmaġinaw l-ambizzjoni tagħna bħal ħidma l-ammont ta' ħidma li għandna x'namlu hija waħda għolja. Għandna leġiżlazzjoni ġdida Eh, anzi għanna kompiti ġodda minħabba leġislazzjoni ġdida, regolamenti tal-provi kliniċi, il-standards li huma iktar armonizzati u iktar eh, jiggarantixxu għandhom iktar garanziji għal pazjent, hemm ukoll il-leġizazzjoni ġdida tal-privatezza, il-GDPR, M56 database, kollha marbutin ma' data personali tal-pazjenti. Huwa sforz kbir biex aħna nilqaw għal dan. Anka l-użu sekondarju tad-data li kien hemm ċerta problemi dwar dan illi hija taħt diskussjoni biex nipprovaw nsibu soluzzjoni mal-organizzazzjonijiet rilevanti. Imbagħad ir-regolament dwar it-tamir mediku. Issa nqas ħanibdew nitkellmu ħafna inqas fuq il-mediċina, imma ħanibdew nitkellmu fuq dik il-frontiera, dik il-linja li taqsam it-tamir mill-mediċina fejn eh, affarijiet marbutin ma' ċelluli, per eżempju, ma' tessut, il-nanoteknoloġija, l-apps li jiġu pjantati fil-ġisem. Affarijiet li tuna ċerta tama però ma ta' sfida. Din l-teknoloġija forsi sa titlob għal konverġenza fil-regolamentar u għalhekk irridu nkunu preparati għal dan. Għanna u eh, sfida minħabba li forsi qatt m'hemmx esperjenza biżejjed fuq dan. Għanna zewċ enfasi eh, waħda trasformazzjoni digitali li qiegħda taqa' lura wara l-2016. U issa il-proċessi tagħna qed nużaw sistemi antiki ħafna għalhekk irridu eh, nifukaw aktar U maħniċ ħankunu l-istess bħal 2016 għax qegħdin nitilfu ħafna nies. Dak li qegħdin namlu apparti l-mandat legali stret, aħna nafu li dan il-modell servina sew ħafna. Imma aħna nafu u koll li aħna naqra frustrati għal dak li napprovaw għalix inqas u inqas eh, pazjenti jistaw E, jikollu aċċess li għaliex il-prezz qed joħloq distak bejn l-approvazzjoni teoretika u il-verità. Għalhekk qed irridu nsibu mod kif nistgħu nallokaw il rizorsi b'mod razzjonali kemm jista' jkun u nsibu mod kif nistgħu nkunu aktar effiċenti fl-approċċ tagħna ta' riċerka u żvilupp Aħna qed nħejju ruħna għal dawn it-terapiji ġodda ta' ġenerazzjoni ġdida. U aħna qegħdin naħdmu flimkien ma' stati membri biex nindirizzaw in-nuqqasijiet li qegħdin jaffettwaw l-Ewropa u anka l-lin mill-Ewropa ħafna raġunijiet. Jien ovvjament les li nitkellem aktar fuq dan jekk tixtiequ. Aħna qed niġu sfidati dejjem aktar dwar il- dawk li ħarbtu aktar minn ġbir l-interferenti. Aħna il-talba għal eh, kif nintraċċaw il-ħidma tagħna tisir dejjem aktar mm, diffiċli. U rridu nindirizzaw ukoll din il-problema ta' min jeżita milli eh, ilaqqa. Ħani qafaw għax inkella nibqa' sejra għal dejjem. Take some questions. Thank you. And uh, the last press <coughs> for ACDC. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Naħar prezentazzjoni għall cdc Grazie ħafna sur President, membri onorevoli tal-Parlament. Istorja tagħna bdiet fl-2003 eh, meta SARS marda ġdita eh, infirxet sar ċar ħareġ biċ-ċar li l-Ewropa kellha bżonn istituzzjoni li tiġbor din l-informazzjoni fuq mart ġdid u emerġenti jidentifika ir-riski u jagħmel evalwazzjoni. Sena aktar tard, eh, inqas minn sena, għaddit leġizlazzjoni li għal eh, fasil tal-liġijiet fl-Unjoni Ewropea din hija xi ħaġa li saret malajr malajr ħafna u sena wara li CDC bdiet taħdem bdiet opera. Aħna għandna 280 impjegat li fil-fatt kienu tnaqqis ta' 20 post fl-aħħar ħames snin, u ħlief il-Lussemburgu hemm minn nazzjonalitajiet kollha tal-Unjoni Ewropea rappreżentati. Iġbirna xinna nintegraw mod tajjeb id-diversità Ewropea. Fiċ-ċentru tagħna 62% tal-istaff huma nisa u 38% tal-istaff huma rġiel. U tistaw taraw għawek fil-istampa il-binja l-ġdida tagħna li inna minn April hemmhekk. Ġivi April ta' sena oħra. il-regolament li waqqafna jiddefinixxi r-rwol tagħna l-identifikazzjoni l-evalwazzjoni ta' teddit kurrenti u emerġenti għaż saħħa tal-pubblika. Għawek taraw il-xolijiet prinċipali tagħna imma wkoll il-gruppi ta' mart li qegħdin indirizzaw sena li għaddiet il-lista il-ġdida tal-Mart li qed jiġu eh, supervizjoni tagħhom fl-Ewropa hemm 57 Marta. Il-prioritajiet kurrenti tagħna huma ir-reżistenza antri mikrobjali kif ukoll il-fiduċa fil-tilqim, irridu nollu din il-konfidenza din il-fiduċa għax hemm problemi kbar speċjalment għal dak li huwa il- speċjalment għal dik li għal ħosba. Umbat eh, mart bħal HIV, tuberkulozi u l-epatite kif nistaw naħdmu f'kollaborazzjoni fl-imkien ma' u bejn l-istati membri, networks. Aħna natu analizi epidemiologika, data tagħna qiegħda fuq is-sit tal-internet tistgħu tarawha. Aħna natu l-evalwazzjoni tar-riskju, gwida xjentifika kemm għall-istati membri manka l-Unjoni Ewropea. Jek fuq fuq sit tal-internet tagħna u jew jikellek tmur għand li CDC tara għana hekk għaliex kuljum fil-11 nofs ta' filgħodu fil-ħadd jekk murru issa sibu għomek, jiltaqgħu u jiddiskutu r-riżultati tal-monitoraġġ ta' kuljum u jagħtu l-evalwazzjoni ta' kuljum aħna ovvjament qegħdin nħarsu lejn stampa globali għax kwalunkwe ħaġa, kwalunkwe post madwar id-dinja tista' tasal fl-Ewropa fi żmien 24 jew 48 sija, ġifier xejn l Aħna niġbru u nivvalidaw din id-data u nanalizzaw l-informazzjoni. Issa f'dan il-round table kuljum nieħdu deċiżjonijiet dwar jekk għandniex insegwu xi avvenimenti, jekk nistgħux eh, ninsew xi ħaġa, jekk hemm bżonn xi informazzjoni fuq xi ħaġa oħra fil-waqt li oħrajn għandhom bżonn ta' evalwazzjoni tar-riskju. U għal ċittadini Ewropej li sejrin f'ċertu zoni, jew inkella li ġejjin minn ċertu zoni, il-possibilità tal-firxa ta' ċertu mart fl-Unjoni Ewropea u dawn l-evalwazzjonijiet tar riski siru fi żmien ftit ġranet nużaw ukoll esperti mill-pajjiżi u apparti l-evalwazzjoni tar riskju dawn fihom ukoll il-possibiltajiet ta' kif wieħed jista' jirrispondi u b'dawn l-evalwazzjoni tar riskju din nistgħu ngħidu li l-aħjar ħaġa li nagħmlu imma huwa il-prodott l-aktar jiġi apprezzat u hemm ċertu stati membri li għandhom ukoll li waqfu jagħmlu dan ix-xogħol fuq l-evalwazzjoni ta' dawn ir-riski għaliex jiserħu fuq dak li nipproduċu aħna. Il-appoċ ta' rispons tagħna imur għal koordinazzjoni u eh, appoċ ta' tfaqih kemm fuq l-livell Ewropew u globali. Imma nappoġġaw ukoll ir-risposta nazzjonali u internazzjonali fuq il-post u wieħed mill-esperti tagħna fil-fatt fil eh, jinsab bħalissa fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo u hemmhekk qiegħed jappoġġa il-ħidma kontra il-firxa eh, tal-Ebola. Aħna għandna msieħba ovvjament, għandna msieħbin msieħba fuq livell Ewropew. Ġviri, il-Komissjoni Ewropea, l-Istati Membri, l-Aġenzija l-oħra tal-Unjoni Ewropea, l-Parlament Ewropew u l-Kunsil tal-Ministri. U għanna u koll imsiħba barra mill-Unjoni Ewropea, Dawn huma mod partikolari WHO, għanna kollaborazzjoni mill-qrib ħafna mar l-Uffiċċju Reġjonali Ewropew ta' WHO, aħna naħdmu mal-pajjiżi ta' tkabbir u ta' viċinat u bħalissem konferenza kbira fil-Ġordan kif ukoll pajjiżi tal-viċinat tagħna. Fuq l mar bħalissa għandna konverzazzjoni ta' dejjin u għanna pajizi minn tlita minna u tlita minn oħra, ġifri minnaħa veterinarja u ta' saħħa pubblika biex niddiskutu kif nistaw niġildu ir-rezistenza mikrobjali f'dawn dawn il-pajizi ta' tkabbiru tal-viċinat. Imma aħna ovvjament naħdmu wkoll ma' CDCs oħra madwar id-dinja. u anka nibdew inqablu li nfusna mal-kollegi tagħna fl-Istati Uniti għal dak li huwa daqs u l-budget. Issa eżempju konkret ħalli taħsbu li maħniex qegħdin sempliċement bil-qeda u hekk, imma fil-verità qegħdin naħdmu it fit. U dan huwa rapport li aħna produċejna fl-imkien mal-EMA u mal-EFSA fuq il-konsumu rezistenza tal-antimikrobjali fil-bnedmin, animali u flikel u fl-alf. U safejna fjina u għall-unika post fej għal zona tant kbira fuq popolazzjoni u ġeografika li kien saret din it-tip ta' analiżi integrata. Aħna milna dan fl-2015 u anka fil-17 u issa qegħdin naħdmu fuq it-tielet rapport li ħaj joħroġ is-sena id-dieħla. Grazzi ħafna. Grazzi minn mela ħanaddi l-kelma issa l persuna ta' ta' tal-envi għat aġenziji, is-sur Buzoj l-ewwel. Grazzi ħafna. Grazzi għal prezentazzjoni u proset lil ħames aġenziji għal kizbittakom. Jina verament inħossni onorat li jena il-punta kuntata l ima għal din hija waħda mill-istejjer ta' suċċess fil-qasam tas-saħħa tal-Unjoni Ewropea. L-attività tagħha fis-saħħa umana manka veterinarja għamlet possibbli li konna aċċess għal mediċini li jistgħu salvaw il-ħajja mod ħafna iżjed maġġel minn qabel permezz ta' proċedura ċentralizzata u fl-istess ħin jigarantixxu il-kwalità. Għandi żewġ mistoqsijiet konkreti, żewġ punti li xtieq nindirizza lill-professur Guido Razi dwar l-sfidi li qed nifaċċaw fil-ġejjieni, waħda mill-sfidi hija ir-relokazzjoni għal Amsterdam jiena fimt li jintom edin lesti li ħatmorru lura issa għal eh, bini l-aħħar bini, l-bini finali fil-bidu ta' sena diħla, imma bħalma fimt fil-proċess biex ħriġtu minn Renju Unit proporzjon sinifikanti tal-ħaddima tal-EMA telqu u jidin dir tħassibni għalix forsi lema li EMA mux ħajkolla bizzejiet rizorsi biex tkun tista' twetta' ix-xogħlijiet kollha tagħha, speċjalment anka fid-dawl ta' xogħlijiet il-ġodda li ġejjin wara il-leġiżlazzjoni li saret dawn l-aħħar snin. X'inhi s-sitwazzjoni konkreta u x'nistgħu nagħmlu minn perspettiva tal-Parlament Ewropew biex nappoġġawkom biex tkunu tistaw tindirizzaw din is-sitwazzjoni. It-tieni mistoqsija għandha x'taqsam mal-GDPR. Ovvjament il leġizlazzjoni il-ġdida kella impatt konsiderevoli fuq il-ħajja ta' kuljum. Aħna għanna bżon protezzjoni tajba ta' data personali bil-leġislazzjoni il-ġdida din il-din ġiet imsaħħa imma Wara diskutejna ma' ħafna rappreżentanti mill-akademja, mill-universitajiet, ħafna rappreżentanti ta' riċerka, l-komunità ta' riċerka fl-Ewropa u f'pajjiżi fir-Rumanija, jina nifhem li l-leġislazzjoni l-ġdida jista' jkollha impatt negattiv fuq ir-riċerka u l-iżvilupp tal-mediċini u fuq ir-riċerka tas-saħħa mod ġenerali. Għalhekk tista' tgħidilna eh, x'inhuma il-konsegwenzi tal-GDPR għal-ħidma tagħkom flema u x'jista' isir wara li il-leġislazzjoni diġà għaddiet biex inkunu nistgħu nelbu din il-problema. Grazzi. E Grazzi ħafna. Issa Johanna Kosminska mill-ICR għall-ICDC. Grazzi ħafna nixtieq nibda billi nirringrazzja l rappreżentanti tal-ECDC għalla laqgħa tal-bira kienet laqa verament interessanti fiha ħafna ħafna kontenut. Speċjalment issa meta nerġgħu nitkellmu dwar l-ebola pereżempju. jew l-AMR fil-Italja per eżempju. Dik kienet waħda mill-mistoqsijiet tiegħi. l icdc kif għamlu monitoraċ ta' dan it-tfaqqih? U jina naħseb li dak li semmejna il bira fil-laqa tal-NV jir riżoluzzjoni fuq il-faċilitazzjoni tal-kura ta' saħħa digitali fis-suq waħdini digitali U l-punt numru 10 ta' din ir-riżoluzzjoni hemmhekk aħna għedna u bilna li hemm bżonn li nipromuovu il-kura ta' saħħa u l-prevenzjoni u noffru servizzi integrati speċjalment waqt um, avvenimenti pandemiċi. Ġifieri din kienet waħda mis suġġetti anke wieħed mis-suġġetti tal-laqa tal-bieraħ. U aħna smajna kemm kienet importanti l-Aġenzija fil-preżentazzjoni. Issa għandi mistoqsija, Iva. Eh, L-Aġenzija Kif qed tara oqsma fejn tista' tikkopera aktar mill-qrib mal-istati membri u jekk iva fej qed tistamaw li jkollkom aktar kooperazzjoni mal-istati membri. Grazzi. Give the floor to other members for the catch the eye. Ħanaddi l-kelma lil membri oħra għal catch the eye. L-Onorevoli Buena, Iva, grazzi ħafna. Issa rrit nitkellem jena. Il-kompożizzjoni tal-budget tal-aġenziji trid tiġi reveduta u kemm jista' jkun malajra li huwa ċar li għandna problema żgħira u smajna l-membri tal-Kummissjoni u koll li huwa pjaċir eh, nipparteċipaw. Mandi mistoqsija konkreta għal eh, rappresentant tal-IMA għan huwa ċar li edin attenti għal design fil-mija, ma dan għandu xjaqsam hemm rabta kawza effett li mhux qed jiġu prodotti mediċini li verament huma innovaturi u dan jorbot mal e, e, mal-fat li, l-aċenzija għandhom eh, li il-kumpanija għandhom fil-mija li ġej mill-industrija u 10% tal-budget li ġej mill-fondi pubbliċi. Fil-fatt iva koprejt ħafna mill-mistoqsijiet tiegħi jiena naħseb li ħafna li l-ħidma ta' dawn l-aġenziji hija tajba u jiena napprezza x-xogħol li jagħmlu. Issa il-bżonnijiet baġitarji x'inhuma jistgħu ma jkunu illimitati. Għalhekk aħna għandna id-dritt li nivverifikaw il-budget nikkontrollaw. Sabiex l infi ikun sostenibbli. Issa jiena nixtieq nistaqsi dwar il-ġlieda kontra l-kanċer Il-presidenti maħtura tal-komissjoni, il-presidenta maħtura tal-komissjoni għalet li kien hija ta' prioritalja u għal ħafna nies dan huwa suġġett pan-Ewropew jiena naħseb li l-aġenziji għandhom jgħinu. Għalhekk intom lesti li tindirizzaw din il-priorità fil-budget tagħkom fil-possibiltajiet ta' budget u huwa possibbli li niġildu il-kanċer b'mod aħjar għaliex din hija waħda mill-prioritajiet għal mandat li ġej. Grazzi. Grazzi, Signora Kanieczka. Grazzi ħafna kollegi. Fl-aħħar ħames snin, jina fil-kont fil-komitat, fil-kont il-punta kontat għal-ECDC u jina nxtieq għalek nawgura l kollega it Tija il ħajkun il-punt ta' kontat. hu duħsib l-ECDC għax verament hija l-iżar aġenzija li għanna imma tagħmel ħafna ħafna xogħol. Biftit flus. Nistaw naqblu dwar dan, ma qed nitkellmu biss fuq l-EMA, imma l-EFSA wkoll jipproteġuna minn eh, minn Mart li jittieħed li CDC għanda esperti mill-Europa kollha verament tista' tagħmel xogħol tajb ħafna drabi ninsewa. Minnaħa l-oħra jiena nemmen li mhux biss il-kanċer imma anka suġġetti bħal l-EMR jew inkella til-qim. Dawn huma kollha suġġetti importanti għall ecdc jafu ħafna dwar dan jafu xi fisser jafu x'għandhom jagħmlu għal dak li huwa tilqim fi stati membri differenti tal-Unjoni Ewropea jafu it-teddida għaċ-ċittadini tagħna fl-Ewropa. Għalhekk jiena nittama l ħajjina taw aktar priorità dawn l-aġenziji fuq dawn is-suġġetti għaliex verament jistħoq ilhom. Illum ġurnata għanna tim fuq n-nis li jġibu informazzjoni jgħinuna Jatuna informazzjoni u aħna nispiċċaw li mhux dejjem inkunu nistgħu nieħdu dak kollu li joffru. Aħna lek kontenti ħafna li għadna naħsbu dwarha, nagħtu attenzjoni għall informazzjoni nieħdu mir-riċerka sma li diġà jeżistu. U dan jista' jgħinna u nifrankaw ftit ħinu enerġija u jena nishtiq najt li l-ECDC li xoll li għamlu huwa xoll verament tajjeb. Grat ħafna, għaw xaħtiħor li xtiq jitkellem? Jidir li le? Mela nistaw naddu għal mistoqsiji, għal risposti. Nibdew bl-ECDC. Grazzi ħafna mela dwar kif namlu monitoraġġ ta' tfaqih dawn għanna għodu differenti għal dan. Dan it-tfaqih ħafna drabi jiġi monitorat minn informazzjoni diretta li taslinna mill-istati membri għalix xiftit mis-sorveljanza ta' data tiħu ħafna ħin. Imma għanna sistemi fejn nistgħu nidentifikaw din l-informazzjoni u għanna networks fejn din l-informazzjoni tasal direttament għanna. Aħna għanna kooperazzjoni mill-qrib ħafna mal-istati membri u bażikament floqsma kollha tal-mandat tagħna. U palma semmejt permezz tan networks għanna punti ta' kuntat Eh, u punti ta' enfasi għal ċertu tip ta' gruppi li għandu xaqsma mart, eccetera, u għanna interazzjoni mill-qrib ħafna maħħum u għanna naraw eh, effett pozittiv ħafna li u koll huwa permezz ta' zjarat li jisiru fil-pajizi. Din hija xi ħaġa li minnaħa hija inti tuża ħafna riżorsi tal-istati membri u anka għalina. Imma minnaħa l-oħra li ntwassal għall aħjar E, għarfin ta' situazzjoni ta' pajis f'żona partikolari. Għalek b'dak il-mod inkunu nistgħu nagħtu possibiltajiet tal azzjoni li huma mirati għal situazzjoni speċifika. U din hija xi ħaġa li aħna nixtiequ li aktar stati membri e, jirsqu lejna u nintaraġixxu b'dan il-mod li kieku ikonna aktar rizorsi għawek nużawhom sabiex ikonna appoġġ aktar immirat għall-istati membri tagħna. Issa dwar il-kanċer bħalma semmejt il-mandat tagħna huwa propju għal mart li jittieħed issa hemm ċertu kanċers li jiġu minn mart li jittieħed bħal hepatite jew inkella l-HPV, eh, ġifieri kanċer tal-utru, imma u qed nitkellmu l-aktar fuq il-prevenzjoni, ma fil-fatt ma niġbrux data fuq il-kanċer innifsu u dan miex parti mill-mandat tagħna. U l-aħħar jiena nixtieq najt grazzi u napprezza verament eh, il-klim u l-appoġġ ta' dik li kienet il-punt ta' kuntatt tagħna qabel. Grazzi. Thank you, Ms. Grazzi, President. Kienem eh, erba mistoqsijiet l-ewel dwar il-xogħol li namlu u il-rizorsi minħabba li qed namlu eh, nibdlu s-sede. L-ewel netem minn nis li kien jaħdmu maħna fl-2016 qabel ma bdejna dan il-proċess twil ta' rilokazzjoni minħabba l-Brexit. Sissa tlifna 120 ruħ f'daqqa il-nis interim illi għatma nistaw nerġaw l lura minħabba liġi ta' fejn qed noperaw qabel jiġifieri qatt ma l lura għal numru ta' ħaddiema li kellna fl-2016. Dinja xi ħaġa li vera tħassibna. Umbat eh, inna tajna erba kompiti ġodda Il-budget tagħna huwa 95% ġenerat mill-attività tagħna stess, żied iżdied 38%. Ġifieri għandna qed niffaċċaw diffikultajiet reali x'sejbati le l-kwalità mhijiex negozjabbli għaliex aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar saħħa pubblika, monitoraġġ u l-kwalità tal-evalwazzjoni xjentifika se jibqaw sa kemmu possibli fuq l-istess livell, sissa il-kalendarji ġew rispettati 100% ħlif xie eh, xogħol allura fuq xi eh, ċertifikazzjoni imma mandu xaqsam mal-saħħa pubblika sistemi tal-IT tagħna qed isiru ossoleti u dana se nħossuh fis-sentej u tliet li ġejjin, it-trasparenza se tbati wkoll għaliex waqajna lura fl-aċċess għad-dokumenti u dak li kien il-medalja il tagħna aħna konna vera fuq il-linja ta' qudiem għax konna l-ewwel li konna nippubblikaw il-data tagħna wara li domna nitħabtu ħafna biex eh, nagħmluh dan issa ma ċanna il-kapaċità biex inkomplu nippubblikaw ġifieri waqajna lura il-Kanada u awtoritajiet oħrajn qegħdin issegwu l-eżempju tagħna li hija xi ħaġa li dejjaqna ħafna. X'qegħdin nagħmlu? Aħna għanna zewċ task forces illi qed jippruvaw jiżaw ir-robotizzazzjoni, digitalizzazzjoni kemm jista' jkun sabiex ikun hemm riżorsi disponibbli għal attivitajiet ġodda imma eh, l-affarijiet mhux hekk isiru. Qed ngħidilkom żieda bi 38% tal budget tagħna u bi spejjeż zero għal nefqa pubblika Ġifiri din hija vera ħmerija jekk tippermettuli. If you mm, consent, I will transition. U jekk tippermettuli issa se ngħaddi għal mistoqsija l-oħra mill-onorevoli membru għal dwar il-miżati lill-industrija. Għal dawk li ma jafux l-affarijiet kif jaħdmu jidher tidher ħaġa stramba illi aħna niddependu fuq il-miżati tal-industrija, imma hemm ħafna saffi illi għamluna indipendenti. L-ewwel wieħed huwa li aħna kemm nagħtu opinjoni u l-autorizzazzjoni tingħata mill-Kummissjoni Ewropea ġifieri aħna ma nawtorizzaw xejn noħorġu opinjoni li tista' tiġi kkontestata u ġieli kien hemm opinjonijiet li ġew kontestati u ntbagħtu lura. Jiġifieri aħna maħna qegħdin natu xejn. Sempliċement natu opinjoni. Hemm ħafna saffi oħrajn ukoll l-industrija tħallas bil-qudiem iħalsu għall-opinjoni u mhux għal-riżultat iħalsu li MA u li MA taħtar eh, eh, stat membru, rapporter u kow rapporter li jihdu d-dossier u bum eventualment jitħalsu wara ċertu żmien ikun xikun il-rizultat, ġifiri u ma mumiex marbutin mir-rizultat, ġifiri aħna eh, il-flus għom. il-rapporters jiltaqaw l-ewwel darba wara 120 ġurnata ta' rieżami ħafna drabi ma jaqblux u mbagħad issir plenarja għal rikonċiljazzjoni. U dan irid ikun approvat, id-deċiżjoni li jinħu tkun approvata minn maġġoranza kwalifikata. Lek l-EMA sempliċement tipprovdi faċilitajiet ta' prova xjentifika soda aħna nħarsu lejn id-dokumenti, però ma neħdux parti fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet, ġifiri bekk hija garantita l-indipendenza tagħna. Mbagħad il-miżati mhumiex relatati il-mediċini innovattivi ilhom għal żmien twil ma mhux daqshekk impressjonanti riżultati imma f'dan l-aħħar snin kien hemm iva Eh, ħafna uh, progress il-terapija bil-ġeni u eh, terapija ta' ċelloli eh, qed isiru bosta avvanzi fl osma tagħhom dawn huma affarijiet kompletament ġodda innovattivi il-problema mhix l-innovazzjoni u issa bit-teknoloġija u x-xjenza se Eh, se l-affarijiet se jibidlu malar ħafna, imma il-problema hija l-aċċess. U għal dan niġi lura aktar il-tard meta nitkellmu fuq il-kanser fuq il-mistoqsija dwar il-GDPR. Din il-liġi Iva se tiġġenera ħafna affarijiet tajbin għall-EMA dana se eh, wassalna biex insaħħu il-databases tagħna m'hemmx anonimizzazzjoni. L-ideja kienet essenzjalment li nħarsu il-pazjent u l-individwi mill-medja soċjali u mill-organizzazzjoni tikbar li bijaw id-data tagħna. Id-data li aħna nużaw għal deċiżjonijiet tagħna tista' tintuża mill-ġdid sabiex id-deċiżjoni tkun evalwata mill-ġdid u jistgħu jservu bħala għajju għajnuna għal riċerka addizzjonali biex inkomplu navvanzaw ix-xjenza. Id-data tiġi anonimizzata, imma xorta mhix xi ħaġa garantita 100% peress li hemm il-multi involuti, ħafna investituri ma jixtiequx li jiġġeneraw din id-data fl-Ewropa u aħna mħasbin ukoll li ma nistgħux nerġgħu nużaw id-data tagħna stess biex nirrevedu d-deċiżjonijiet tagħna fil-futur. aħna għanna l-appoċ ta' DG Sante illi qegħdin jenuna biex nagħmlu xi mistoqsijiet u tweġibiet għal barra l-Ewropa sabiex eh, nizguraw illi din l-informazzjoni tkun tista' terġa' tintuża forsi se jkun hemm bżonn ta' emendi ulterjuri għadu żmien biex eh, ngħidu eżattament x'se jkun hemm bżonn li jsir fuq il-kanser naf li qed indum xi ftit il-priorità tal-kanser meħba biha il-fatt li għal maġġoranza tal-kansers diġà għandna il-kura f'erba' ħames snin, għaxar snin oħra, imma terapiji illi jinvolvu mhux biex spejjeż kbar imma reviżjoni mill-iħsa l-weċ ta' kif jiġu amministrati mill-sistemi tal-kura tas saħħa per eżempju, terapija eh, fuq l-immunità għal-kanser, il-parti tal-manifattura trid tissir maġġem is-sodda tal-pazjent. U dan se jbiddel il-mod kif isiru l-ispezzjonijiet, il-GMP, il-proċess ta' autorizzazzjoni. Forsi rridu nautorizzaw xi pjattaforma u mbagħad napprovaw il-parti finali. Għalhekk l isfida tal-kanser se titlob attività intensiva ħafna revizjoni tal-proċessi tagħna Aħna kulturalment lesti f'termini tal-forza eh, tal-ħaddiema għat le imma hija ħaġa tajba li dan il-programm ambizzjuż huwa spjegat mod dettaljat ħafna għaliex huwa programm ibbażat fuq bosta fatturi u eh, tkunu ċerti illi li ima se tagħti l kontribut tekniku xjentifiku u kulturali sabiex tiżgura li dana jirnexxi. Grazzi. Grazzi, issa se għal l-aħħar punt għal dalodu qabel ma konna riċeviment. So the health and food audits and analysis that... Se jkonna uh, eh, diskussjoni issa mal direttorat tal-verifiki tal-ikel u direttorat għall-analizi. Naħseb illi huwa rilevanti u konsistenti illi niddiskutu maħħom għawnek wara li aħna tkellimna mal dawn l-aġenziji. Issa nati il-kelma lil Paola Colombo għal bejn 7 u 10 minuti. Umbat lil kuntatt għall-envi. Grazzi, President. Jiena sen assar il-prezentazzjoni tijaj palma għattinti aħna parti mid-Direttorat Ġenerali għas saħħa u Sikurezza aħna għanna il-kwartieri tagħna fil-kampanja fl-Irlanda u aħna qegħdin hemmhekk biex nagħmlu verifiki u analiżi u naraw li jkun hemm implementazzjoni effettiva u infurzar tal leġislazzjoni Ewropea fl-istati membri u anki u dawn huma fil-fatt kapaċitajiet uniċi fiħdan il-Kummissjoni Ewropea. Iva aħna maħniex aġenzija imma kważi għandek raġuna għalli xaħna konna suppost li konna sirna aġenzija aħna l-aġenzija tagħna l-inħolqet wara il-mad cow disease u li namlu il-verifiki fil-istati membri. Uh, in the timeline you will see that our origin Il-lan oriġinali tana kien li niflu leġizlazzjoni għas sikurezza tal-li kellim f'dan l-aħħar 10 snin aħna eh, espandejna l-orizzonti tana edin ħarsu lejn il-bidja organika għannum ta' diġi Agri, eh, tamir mediku, saħħa elettronika, provi kliniċi, u edin espandu l-ħin kollu meta mqabla mal-oħrajn bħalma qed taraw eh, ma tantx eh, għandna eh, grupp ta' ħaddiema kbir 165 design l-awditur għalix dawn għandhom ukoll xi responsabiltajiet m'għandhom x'jaqsmu mal-verifiki u nagħmlu madwar 230 verifika kull sena u sena diħla dana se naqbżuhom. Uh, terz minnhom se jsiru fi stati membri mhux fl-Unjoni Ewropea. Ir-rapporti kollha jiġu pubblikati fuq il-website hemm xi eċċezzjoni pereżempju ma ma nippubblikawx il-rapport fuq it-tamir mediku għal raġunijiet ta' protezzjoni ta' data. Mela x'namlu? Importanti li tifmu illi aħna namlu sistemi ta' verifiki nħarsu lejn is-sistemi ta' kontroll fl-istati membri u ta' pajjiżi terzi biex naraw jekk mhux effettivi u jekk hux qed isiru isiru b'mod effiċenti u konsistenti. Waqt il-verifiki aħna nżuru il-biċċeriji, l-intraprizi agrikoli, laboratorji, ecc. ma sempliciment biex niverifikaw jekk il-kontroll tal-autoritajiet kompetenti u mhux effiċenti jew le. Għalhekk huwa importanti li nifmu illi aħna ma nispezzjonawx impjanti individuali, l-ewwel netta li xemmeluf kemm fl-Unjoni Ewropea kif pajjiżi terzi u b'design l-awditur dan huwa impossibbli, impossibbli li nagħmlu xogħol bħal dan li wara kollox mhuwiex kompetenza tagħna regolament l-inna jitlobna illi namlu verifiki ta' sistemi. Il-rapporti kif għattilkom għedin fuq il-websajt aħna nħorġu rakkomandazzjonijiet u nitolbu l-entitajiet li jagħmlu l-verifiki biex jipprovdu pjantazzjoni skont ir-rakkomandazzjonijiet tagħna. U aħna mbagħad namlu segwitu biex niżguraw li dan isir. Kif qegħdin taraw biex intikom idea fl-aħħar snin ħriġna madwar 9,000 rakkomandazzjoni. Il-bicċa kbira minnhom intalqu, xoħut minnhom għadhom għaddejjin. Meta jkollna verifika li tkun partikolarment problematika, aħna mmorru lura biex naraw jekk l-impen tal-autorità kompetenti li tagħmel ċerti affarijiet eh, kienx serju jew le Aħna sibna illi dan huwa l-iktar mod effettiv biex niżguraw illi rakkomandazzjonijiet tagħna jittieħdu bis-serjetà. Mela, dan aħna sejħulu l-univers tal-verifiki tagħna kif qed taraw huwa msawar mhux ħażin, darba konna nitkellmu fuq l-ikel, saħħa tal-annimali, benessri tal-annimali, saħħa tal-pjanti, pestiċidi, għalf tal-annimali. U issa spandejna kbir u eh, clinical trials we will start eh, fact-finding mission uh, uh, next year. U aħna namlu verifiki u kol fuq l-importazzjoni ta' ingredienti attivi għal farmaceutiċi minn ċerti pajjiżi. U għanna proċessi ta' rikonoxximent reċiproku. Sfortunatament ma' ċina u mal-Indja da' ma' eżistux. Aħna issa irridu nkomplu eh, eh, namlu eh, ix-xogħol illi qegħdin taraw li qed jilħin kollu jiżdied bir-riżorsi li jibqgħu kif kienu jew inkella saħansitra jonqsu. Il-programm l verifiki għall 2020 għat fih il-maġġoranza tal-verifiki fi sikurezza tal-ikel imma kif tistaw taraw minn dan l-slide Is-saħħa wkoll edha ssir dejjem aktar importanti. Importanti li tifmu wkoll illi il-programm ta' ħidma l-2021 se jkun għall-ewwel darba adottat b'mod formali mill-Kummissjoni. U dan se jkun element interessanti ħafna. Dan huwa xar tipiku għamnek tistaw taraw fejn kienu l-kollegi tagħna f'Ottubru madwar l-Ewropa u sansetra madwar id-dinja. Nixtieq nala billi nindikalkom attività speċifika fej konna attivi fl-aħħar snin il-benesseri tal-annimali fejn aħna għamilna verifiki ta' iż-żewġ prioritajiet tal-mandat, jiġifieri trobbija tal-ħnieżer u trasport tal-annimali fuq it-trasport tal-annimali għalmenu aħbar tajba. Member State which the Kien hemm 18 il-stat membru illi waqfu it-trasport tal-annimali waqt ix-xhur sħan tas-sajf. U dana essenzjalment kien grazzi għall-isforzi tagħna għax irnexxinna nikkonvinċu lill-istati membri jew inkella ħadna azzjoni fuq l-użu tal-pestiċidi, użu sostenibli ta' pestiċidi, aħna hawnhekk għandna responsabilità fil-politika, jiġifieri mhux biss nagħmlu l-verifiki ma nippreżentaw ukoll rapport u t-tieni rapport se jinħareġ tal-waqt. Rapport dwar l-evalwazzjoni tal-Pjan Nazzjonali ta' Azzjoni u eh, kif għattilkom qabel aħna konna responsabli għal ħolqien ta' indikaturi ta' riskju organizzati li se permettuna naraw kif ir-riskju marbut mal-użu tal-pestiċidi qiegħed jonqos jew nittamaw li qed jonqos l-Unjoni Ewropea. U issa ngħaddi għal l-aħħar slide u għax-xogħol li qed nagħmlu fuq it-tamir mediku Aħna diġa għamilna valwazzjoni konġunta taħt ir-regolament preċedenti li <laughs> li rizulta fit eh, naqis ta' 32 l-entitajiet eh, notifikati u konkludejna li eh, tamir mediku huwa iktar sikur mill-li kien qabel u taħt ir regolament il-ġdid aħna qegħdin b'mod attiv inħarsu lejn l-applikazzjoni l-ġdida? Et eh, nistennew eh, li konna 20 il-entità notifikata li kunu autorizzati sa, jannar u qegħdin naħdmu f'kapacità sħiħa. Issa sta għal l-entitajiet notifikati biex jibatu il-notifika tagħhom. Nieqaf hawnhekk u grazzi tal-istedentuni u grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much. You had up to 10 minutes. You didn't use it that time, so you have a credit for the, the next uh, speaking slot. Mela. Sanaddi, il-kelma lil punt ta' kuntat tal-envi għal din l-organizzazzjoni Signora Kanjetka. Grazzi ħafna, eżis kollegi, bħalma għadkom kif smajtu il-portafol ta' din retiva hija huwa wieħed wiesa fl-ambitu tiegħu. Naħseb li wieħed mill-iktar slides importanti kien tal-aħħar għaliex juri r rabta bejn il-programmi tal-Kummissjoni u ir rezistenza mikrobjali. Jiena naħseb li dan huwa suġġett importanti għall-aħħar, eh, isir awditjar fuq dan u forsi ikon opportunità li tagħtina daqsxejn titwila fid-dettall ta' situazzjoni attuali dwar l-AMR. Jena naħseb illi dan huwa id-diġi illi ta' spiss insemmu minar lanqas biss nindunaw. Għaliex ġieli nitkellmu għaliex dan kollu jorbot ma' s-saxħa. Dan huwa il-diġi illi suppost jgħina Irridu naraw illi mhijiex il-Kummissjoni biss li titaġixxi fuq il- mandat tagħha, però għandha tkun utli wkoll għalina anka fejn għandha x'taqsam ir-riċerka min-naħa tagħna. Xi ħaġa oħra li xtaqt insemmi hija jekk tistax tispjegana li ma kriterji jintużaw eh, meta it-tiħed deċiżjoni biex jinfetaħ awditjar ġdid. Jina Apparti minn hekk ħerqana għal kooperazzjoni u nittama li tkun waħda attiva ħafna. Dan għal kumitat tagħna sa jkun ukoll utli minħabba l-materjal illi jista' joħroġ minn dan. Grazzi Sinjora Spirek mill-SND. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena rajt il-rapporti tal-2019 fuq is-sigurtà tas-saħħa jiena eh, vegan u għalhekk mm, dejjem nitkellem favur din it-tip ta' dieta u mingħajr ma rrid irrid insemmi kif kieku nifrankaw ħafna flus u rizors kieku ma jkunx hemm bżonn isir awditjar fuq l-annimali. Fl-2021 qed il-Kummissjoni sa tkun fiha sa tkun l-ewwel sena li sa tadotta l-pjan ta' azzjoni eh, allura għalfejn ma kienx il kast fil-passat. Grazzi ħafna għal gwen Grazzi ħafna. Sur President, Signora Colombo, jien ħan nitkellem bl-Olandis Inqas ma imman imma l-inqas ma jkun hemm bżonn ta' awditjar, imma jiena kuntenta li inti tagħti ħafna attenzjoni għal din eh, il-kwissjoni ta' saħħa tal-annimali, trasport tal-annimali, eċċetera. Eh, issa mistoqsija fuq l-audits. Każ speċifiku il- eh, il-laħam ta' zimen mill-Uruguay u l-Arġentina hemmhekk hemm riskju għal benestri tal-annimali manka s-saħħa u dan minħabba il-medicina eh, projbita li għandha x'aqsam mad-doping. Intom għamiltu numru ta' audizi, audizjar. tajtu kas kif jiġu trasportati ċertu annimali eh, morda. Ma minkejja dan, għat maġiġ konkluż li s-saxħa tal-annimali tal-persuni jista' tiġi garantita. Forsi mhux aħjar namlu iżjed audits li mhumiex imħabbra minn qabel. Umbagħad il-Kummissjoni Ewropea jina kont labt l-Komissjoni, eh, kont, kont għamilt talba fuq dan, tal-laħam eh, ta' zimel mill-Uruguay l-Argentina, ma ġiet ignorata, ġifiri li memx il-livelli Ewropej għal benessri tal-annimali u s-saħħa fuq dan din il-kwistjoni, intom tħossu li qed jaħdukom bis-serjetà u ħafna drabi jiġri li l-audits tagħkom jitwarbu. Kif solvu għad il-problema? Grazzi. Thank you. Any other request? Grazzi ħafna xi talbiet oħrajn l kelma Le, mela lura nista' naddilek il-kelma biex tirrispondi eh, daqsxejn il-mistoqsijiet u forsi ta' xi punti oħrajn. Għanibda bl-aħħar linja. Fuq għant fuq l-aħħar slajd li kien hemm fuq rezistenza mikrobjali. Diġà minna żewġ sets ta' awditjar eh, fuq dan. Pero mal-kollega tiegħi ħdejja mill-CDC aħna qegħdin nagħmlu audit wieħed tas-saħħa flimkien immorru fl-istat membru minnaħa ta' saħħa tal-bniedem, minnaħa tal-ambjent, u anka ta' saħħa tal-annimali u nindirizzaw dan kollu flimkien. Sfortunatament dan u eżerċizzju illi li tkun hemm stedina li ma stawx naqbdu morru aħna. U nħarsu lejn l-istess aspett minn taħt eh, departimenti differenti. Dwar il-pjan ta' ħidma tagħna aħna għandna frekwenza il-linja li nibdew minna nejdu li kull ammont ta' snin irridu naraw stat membru minn dak il-settur partikolari. Umbat l-aspett ta' emerġenzi bħal per eżempju ikollok indikatur mis-sistema tagħna taġbir ta' informazzjoni. Dawn huma eh, sistemi li joru li kollok pereżempju problema ta' salmonella f'ċerta konsenja tal-ikel u għalek unbat tinata priorità fil-pjan ta' auditjar tagħna. U kull sena nidentifikaw ukoll ċertu zoni bħal per eżempju fuq il-benessere tal-annimali illi fuqa n-deċidu fiħdan id deġi illi natu priorità u nifuka fuq dan. Għanna u koll ma' pajzi terzi għanna il-talbiet għall-aċċess tas-suq u għalhekk dawn jaqgħu taħt il-pjan ta' awditjar tagħna. Il-pjan tagħna eh, nħadem fiħdan id-DG f'kooperazzjoni mal-Istati Membri U fil-regolament uffiċjali l-ġdid illi se jidħol fis-seħħ fil-14 ta' Diċembru dat dan jitlobna illi l-pjan ta' ħidma tagħna l-ewwel darba jkun adottat b'mod formali mill-Kummissjoni dik l-unika raġuni. Fuq il-benessere tal-annimali iva għandna għantajna attenzjoni partikolari għalla ħam ta' zimel, mux biss fil-pajizi terzi immanka fl-Unjoni Ewropea. Bħalissa edin namlu serje ta' auditjar fejn edin sub b'mod partikolari lejn il-possibilità ta' attivitajiet ta' frodi f'dan is-settur. Issa naraw ikonna riżultat ta' dan l-auditjar inħarsu kon lejn il-laħam ta' zimel fil-pajzi terzi u iva. Għandkom raġun illi f'xi pajzi terzi speċifiċi ma ħadniex pjaċir għaliex il fejn suppost bdew jinżammu iż-żwiemel ma kien hemm xejn u kien kompletament nadif u vojt. Ovvjament konna frustrati eh, b'din is-sitwazzjoni għaliex waċar eh, li kien hemm allura xi ħaġa xi jinħeba. Aħna ma nistawx naqbdu immorru, ma nistawx ma nħabrux iż tagħna li nistgħu nagħmlu huwa li meta aħna mmorru fi stat membru jew inkella f'pajjiż terz ngħidu ħammorru f'dan il-post speċifiċu. Stati membri eh, id-distanza mhijiex il-bot tkun viċin tal-post, però f'ċertu pajjiżi, pereżempju fl-Amerika ta' isfel, huwa impossibbli illi tmur f'dan il-post f'24 sija. Iva dawn huma sit situazzjonijiet li jorbtu mal-residwi u anka trattament ta' dan f'pajjiżi terzi huwa possibbli illi qatlu żwiemel għal konsum tal-laħam jekk ma jkun sar trattament matul is-sitt ta' qabel u din xi ħaġa li ma tistax issir fl-Ewropa diki eh, is-sitwazzjoni diki eh, xi ħaġa li ma nistgħu nżidu xejn magħha. Wouldn't say that eh, our findings are ignored, I mean you you might follow the case of Brazil of L-istess każijiet marbutin mal-Brażil, ma' Tajlandja, isiru azzjonijiet, jittieħdu azzjonijiet b'mod partikolari meta ikonna ftejim kummerċjali diskussjonijiet eh, jistaw ikunu daqxejn iktar diffiċi ħanejdu hekk, daqxejn komplessi iktar. That's a conclusion that might. Dik hija il-konklużjoni illi tista' twassal għal dibattitu ta' sen oħra, anzi ta', sija oħra. Eh, Merkosur u laqqas biss tittoħlom li semmi l-Brexit. Imma insomma, grazzi ħafna. nista' nagħlaq din is-sessjoni ta' filgħodu u ħammorru għal cocktail għax-xarba. Nintaqgħu daqsxejn iktar personali. Grazzi ħafna.